give me one second? To get some. Good morning. I will continue in Portuguese. So, please. Lodu għattajba, ser inkompli bil-Portugis, jek jazobkom il-bsu l-headphones. Lodu għattajba lil kulħat mod partikolari lill-kollegi li ġejjin mill-Parlamenti Nazzjonali imma anke lill-kollegi tal-Kumitat Ġuri u l-Kumitat FAM tal-Parlament Ewropew dinija laqa konġunta bejn żewġ kumitati li għadni kemm insemmi l-ewwel punt fuq l-aġenda. U għalli naprovaw l-aġenda jekk ma toġġezzjonawx l-agenda tagħna tal-lum nqisuha bħala approvata. Issa dwar il-punt numru 2, l-avviżi tal-President. M'għandniex avviżi bħalissa. U bekk ngħaddu għal punt numru 3. Għanna skambju ta' femiet dwar il-rapport tal-Onorevoli Regner u l-Onorevoli Krazza dwar il-bilanċ bejn is-sessi bejn il ġil u n-nisa għal membri mhux eżekuttivi tal-kumpaniji ikkwotati fil-borża. Peço desculpa, vou dar a palavra, a, ah, antes de lhe dar a palavra como relatora, ou de ela usar da palavra como relatora. Nitlob skuza qabel ma naddi l-kelma l-rapporter. Naddi l-kelma l-Onevoli Regner imma din id-darba bħala president tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, l-Kumitat Ġuri.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 Jiena nixtieq nirringrazzjakom fisem il-Kumitat tal-Affarijiet Legali tal-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq nagħtikom merħba għal din il-laqa dan ismieħ organizzat b'mod konġunt minn żewġ kumitat, il-Kumitat FAM u l-Kumitat Ġuri. Għalina dan huwa tħassib kbir għal żewġ kumitati qegħdin indirizzaw l-kwistjoni ta' bilanċ bejn is-sessi bejn l-irġiel u n-nisa għal diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji kwotati fil borza Din hija kwistjoni li ovvjament hija relevanti immens mhux biss għad diskussjonijiet tagħna fih dan il-Parlament Ewropew u fil-Kunsill, imma wkoll fil-parlamenti nazzjonali fil-bosta stati membri. U bekk għal dan il-għan dawn iż-żewġ komitati mod konġunt eh, organizzaw din il-laqa u għan għedin nfaslu rapport dwar il-leġislazzjoni u ninsabu ħerqana illi nisimaw l-opinjonijiet ta'kom, il-femmit ta'kom u niddiskutu l-kwistjoni bejnietna. Fil-qosor ser natikom xiftit tarif ta' sfond fl-istqarrijiet illi jintom irċevejtu informazzjoni Aħna ser ikonna pranzu informali wara l-laqa u nistgħu nkomplu niddiskutu din il-kwistjoni wara din il-laqa informali. Artikolu 51 ifisser illi dawn iż-żewġ kumitati flimkien b'mod konġunt qegħdin ifaslu dan ir-rapport. U għada, infatti, din il-ġimma, għanna vot fuq il-bazi legali din hija kwistjoni importanti immens u fl-aħħar ta' din il-ġimma għanna laqa tal-Kunsell. Bekk aħna apposta għazinna il-jum tal-lum, il-laqa tal-lum, din id-data tal-lum sabiex ikonna diskussjoni flimkien ma'kom għaliex inħossu illi huwa relevanti mod politiku, mod prattiku li aħna niddiskutu din il-kwistjoni u naħdmu fuqa flimkien. Bekk issa nixtieq nintroduċi l-rapporter mill-Kumitat għan-Nisa l-Onorevoli Rodi Krazza tista' titkellem issa u aħna nixtieq ngħid li flimkien fassanna eh, din il-bażi ta' ħidma, nbagħat id-dokument ta' ħidma lilkom u l-onorevoli Rodi Krazza tista' tqajjem dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ta' sew President. Fisem il-Komitat Fam, il-Komitat Annisa u bħala ko-rapporter dwar din il-kwistjoni, jina nixtieq nirringrazzjakom għal din l-opportunità illi għanna sabiex nisimaw il-femit u namlu skambju ta' femit ma' kollegi mill-parlamenti nazjonali. Huwa prinċipju li aħna għanna l-qalbna. Illi il-politika tagħna trid eh, tinstema' miż-żewġ naħat, il-naħa nazzjonali u n-naħa Ewropea u din il-kwistjoni eh, tolqot, eh, bosta aspetti, l-istrateġija Ewropea tkabbir, il-ġustizzja, il-ħidma ta' suq wahdini, l-ugwaljanza. Dawn il-kwistjonijiet huma il-koll importanti għalina u rridu niddiskutuhom mal-Parlamenti Nazzjonali kollegi. Din il-proposta ma waqgħx mis-sema. Hawnhekk fil-Parlament Ewropew, fil-politika Ewropea. Il-kwistjoni ta' sem ugwali fil-bordijiet u diretturi tal-kumpaniji dinja marbuta mal-istrateġija Ewropea għat kabbir u l-ugwaljanza. l-ugwaljanza fil-ħajja ekonomika ta' pajjiż, l-aċċess għal ħajja ekonomika u s-sem fit-teħid ta' deċiżjoni huma pilastri ewlenin tal-politika tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Spiss jintqal illi l-ugwaljanza f'dawn il-proċessi ta' teħid ta' deċiżjoni twassal għall effettività aħjar fl-ekonomija tikkontribwixxi bejn is-soċjetà iżda wkoll tagħmel lill kumpaniji aktar effiċjenti. Fid-disajnijiet diġà il-Parlament għamel rakkomandazzjonijiet li l-Istati membri dwar kif għandhom jiksbu għal dan is-sem minn daqs dan is-sem ugwali. Jiena qed nisaq dwar dan il-punt għaliex nixtieq li intom tifmu illi din l-inizjattiva hija riżultat ta' jaffrotta proċess illi ilu li beda imma għadu ma wassalx għal riżultati. Kena l-qafas eh, Ewropew għall strategija l-ugwaljanza fid-disajnijiet. F'Lulju 2011 il-Parlament ivvota dwar rapport fejn jina kont rapporter tiegħu fejn tlabna l-Kummissjoni Ewropea sabiex ma tkaxkax aktar saqaja u toħroġ bi proposta leġislativa. Għal daqstant, minkejja l-inizjattivi li ħadu xi stati membri u minkejja xi inizjattiva, inizjattivi li ħadu kumpaniji żgħar u kbar min jeddom sabiex huma jipromuovu l-ugwaljanza. Minkejja dan it-titjib mhuwiex indaqs u ma sarx kullimkien. Dan huwa riżultat tal-frammentazzjoni ta' dawn l-isforzi. Dan ma sarx fil-suq waħdini, dan ma sarux fil-suq waħdini kollu kemmu. U lanqas jiffavorixxu dan it-titjib ma jiffavorixxix il mobilta ma jagħtix l-eżekuttivi nisaw rġiel l-opportunità sabiex huma jgawdu mill-istess opportunitajiet il-kumpaniji l-lum jinsabu f'punt kruċjali it-kabbir Uma jridu jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ, jisfruttaw il-potenzjal, it-talent tal-ħaddiema tagħhom. Dan huwa wieħed mill-assi li aħna nafidejna f'termini ta' kompetitività. U jiena naqbel mal-Kummissjoni li hemm bżonn ta' liġi illi tagħti qafas komuni għall azzjoni li għandha tittieħed f'kull stat membru. Ma nafx kien fadalli ħin disponibli imma jien għandi xi żewġ punti jew tlieta nagħmel dwar din id-direttiva. Li sertejn sabiex twitti triq għad-dibattitu tagħna aktar tard. Id-direttiva tħares il-proporzjonalità u s sussidjarjetà din il-ħaġa rridu ngħidu għallum għaliex għandna rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali hawnhekk flimkien magħna illi joqogħdu b'sebgħinejn sabiex iħarsu s-sistemi nazzjonali tagħhom ta' ġustizzja. Id-direttiva tagħti mira komuni l istati Membri. Dan tagħmlu sabiex tiksi jiksbu ċertu kwoti fil-kumpaniji tagħhom, 40% ta' rappreżentanza ta' nisa fuq il-bordijiet sal-2020. Tati lill istati membri id-dritt sabiex dawn jimplementaw dawn il-kwoti, din il-kwota bil-modi tagħhom u anke negozji jistgħu jimplementaw din il-kota kif jixtieq huma jiġi enfasizzat li hemm bżonn ta' proċess ġdid li jibda u dan huwa marbut mal-gvernanza tajba tan negozji. Hemm bżonn tal-istess kriterji fis-selezzjoni fl-għażla tal-kandidati fuq il-bordijiet ten teħtieġ trasparenza għaliex in-nuqqas ta' kriterji u in-nuqqas ta' trasparenza tagħmel ħsara lil kandidati nisa l-aktar. U bekk dawn il-valuri ġodda ta' gvernanza tajba tal-kumpaniji għandhom ikunu komuni fl-istati membri kollha. Iżda huwa fidejn il-kumpaniji u l-istati membri li jiddeċiedu kif ser jipromuovu u jizviluppaw dawn il-kriterji ta' gvernanza tajba, din hija importanti għaliex aħna qegħdin indunaw illi f'xi stati membri hemm sistemi ta' ġudikatura differenti għal maniġjar għal ġestjoni ta' kumpaniji u f'waqt ta' kriżi aħna ma rridux nitfaw aktar pis fuq il-kumpaniji permezz ta' dawn il-proċeduri burokratiċi. Din id-direttiva għandha x'taqsam mal-irwol mhux eżekuttivi. U bekk mux ser ikun hemm bżonn il-ħolqien ta' struttura differenti u struttura separata fih dan il-kumpaniji. Dan huwa punt importanti li jiena xtaqt nenfasizza dwaru. Għana naħsbu il l-implementazzjoni ta' din id-direttiva mhux ser ikollha impatt fuq dawk il-pajjiżi illi diġà huma għandhom leġiżlazzjoni. Din ser tħeġġeġ il dawk l-istati u l-kumpaniji illi diġa iddeċidew illi jagħmlu ċertu passi, jieħdu ċertu passi sabiex jipromovu l-ugwaljanza fi dan entitajiet illi jieħdu deċiżjonijiet dawn il-negozji, dawn il-pajjiżi. M'għandhomx għalfejn jibżaw minn din id-direttiva, imma din id-direttiva qiegħda tipprova provattati għafas. hemm mira li hija mandatorja iżda tippermetti li l-istati membri sabiex huma jkunu jistgħu jażlu il-mezzi u l-modi kif jistgħu jiksbu dawn eh, din il-mira. Għal dawk l-istati membri li ta' bilħaq jappoġġaw din il-mira u jixtiequ jaraw il-frott ta' din il-mira, id-direttiva ser tkun għodda sabiex huma jiksbuha din il-mira. Mir-riċerka li jina stessa għamilt mill-direttiva attwali mid-deċiżjoni li votajna dwar hawnhekk sentejn ilu jiena konvinta illi l-istati membri, dawk l-istati membri illi ma jinteressawx dwar l-ugwaljanza biss fil-frentitajiet eh, ekonomiċi li jieħdu deċiżjoni illi huma ser joġġezzjonaw għal din id-direttiva, għal din id-direttiva tagħti għafas taħin skadenza ġifiri sa' qabel l-2020 sabiex jiġu implementati miżuri, il-miżuri li huma jħossu li huma meħtieġa sabiex dan il-mir din il-mira tinkiseb. Ġifiri, huma jridu jevalwaw l-importanza li huma stess jagħtu fuq il-ġustizzja, l-ugwaljanza u trasparenza u dan jagħtihom impenn sabiex huma jiksbuhom dawn. Aħna rridu nappoġġaw dan il-prinċipju fil-Parlament Ewropew, irridu li jkun hemm il-meritokrazija, hemm bżonn ta' trasparenza għall-irġiel u għan-nisa. U rridu nippromovu il-kandidati n nisa għal dawn il-karigi. Illi sissa ma kienx hemm il-kondizzjonijiet sabiex nisa jirnexxu. Ma jfissirx li n-nisa ma jiridux jew mhumiex kapaċi ikunu fuq eh, dawn il-bordijiet ta' diretturi. Lantana huwa il-nisa kapaċi illi jikonformaw mal-kriterji li huma ambizjużi u jridu illi kunu rappresentati fuq board mandomx jħabtu wiċċhom maċkil illi qed ikollhom ħabtu wiċċhom miegħu illum. Grazzi tal-attenzjoni u grazzi tal-li ġejtu fostna l-lum jina zguri li matul il-diskussjoni ser ikona l-opportunità sabiex niddiskutu dwar il-kwistjonijiet kollha marbuta ma' din id-direttiva. Grazzi, grazzi, onorevoli Krazza. Issa naddu l-kelma l kora porter l-onorevoli Regner li hija responsabbli mill-kumitat ġuri. Ek joġbok. Kobiri. Qabel ma nibda nitkellem bħala kora rapporter għalix għanna diġa prezentajni l-kom il-rapport jien nishtiq ngħid xi ħaġa dwar il-proċess ta' din id-diskussjoni. Għandkom il-programm u nixtieq niċċaraħ għandna din Il-timetable, signora Krazza, għanda parti minn dan il-dokument ta' ħidma illi mbagħad ser ikonna rapport issa hija preżentata din il-parti tagħha imbagħad l-awturi fil-komitati l-oħra ser jatuna opinjoni u ma ser ikollhom l-opportunità illi jatuna il-pożizzjoni, juruna l-pożizzjoni tagħhom. U ovvjament jiena nixtieq ngħaddi l-kelma lill membri minn għaxar pajjiżi nixtiequ nisimgħu il-perspettivi nazzjonali mod fl-aħħar ikonna diskussjoni. Dibattitu. Jiena qed nirrealizza li intom tinsabu hawnhekk biex tatuna il-pożizzjonijiet tagħkom, il-femit tagħkom din hija l-agenda illi aħna fassanna sabiex ikonna fema eh, siħa, komprensiva tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ukoll nisimgħu il-fema tagħkom. Issa minna ħatijaj il-kommenti tijaj l-ewel net dwar il-bazi legali. Aħna ser diskutu l-bazi legali kifet fil-bidu ser nivvotaw dwar għada fiħdan il-Komitat tal-Affarijiet Legali. Dan huwa l-Komitat Ewlieni hawnhekk biex il-bazi legali tal-proposta tal-Komissjoni u artikolu 157 paragrafu 3 jiena minix niprofa nistaħba wara subajja hawnhekk. Il-pożizzjoni tiegħi kulħadd jafa dwar dan il-punt jiena nħoss li din il-bażi legali hija xierqa aħna hawnhekk qegħdin eh, nindirizzaw l-aċċess għal bordijiet mhux l-għamla tal-bordijiet imma l-possibilità li wieħed ikollu aċċess biex ikun rappreżentat fuq bord u bekk il-bażi legali ġiet mażula mota li u kol iddaħħal il-proċess ta' teħid ta' eh, deċiżjonijiet, il-proċess ta' kodeċiżjoni issa dwar il-punti ta' sustanza u l-punti ta' tluq kif għalet is-sinjura Krazza jidher biċċari li għandna sitwazzjoni qudiemna fejn il-proporzjon tal-sess li għan inqas rappreżentat in-nisa hawnhekk iċ-ċifra tan-nisa rappreżentati hija baxxa immens u sam il-bidu tal-Komunità Ewropea saru sforzi u il-mira tal-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel tinsab fi trattati dan huwa wieħed mill-valuri bażiċi wieħed mill-prinċipi ta' trattati tal-Unjoni Ewropea il-trattament ugwali bejn nisa u l-irġiel għandu jiġi garantis kont trattati. U bekk, jekk naraw il-fatti, jekk naraw is-sitwazzjoni attwali fl-istati membri, Jidher biċ-ċar illi din il-mira sissa għada ma nkisbitx. Il-Kummissjoni nifisa għanda bostarwoli ruoli, għanda ħafna għanda għanda tixtieq aċċess aħjar iżda rajna illi dan ma wassalx għal riżultati. Aħna nisabu ħerqana li nisimgħu dwar l-esperjenzi nazzjonali tagħkom iżda f'dawk il-pajjiżi fejn dan l-aħħar eh, sar xi progress, qegħdin nitkellmu dwar Franza, l-Italja u l-Belġu. Dawn huma pajjiżi fejn ġew stabiliti għanijiet vinkolanti u magħhom ukoll kien hemm sanzjonijiet u diġà nistgħu naraw illi sar xi tip ta' progress pajjiżi oħra ukoll għamlu passi il-qoddim u kol ħadu ċertu miżuri differenti li huma vinkolanti legalment. Issa il-Kummissjoni il-limitat il-proposta tagħha għal kumpaniji kwotati, b'mod partikolari l-kumpaniji kwotati il-kbar. Dan huwa l-ambitu hawnhekk. Issa forsi irridu naraw jekk ikun aħjar illi ninkludu wkoll il-kumpaniji kwotati iż żgħar Għaliex iva għandna ninvolvuhom f'dan il-proċess jekk aħna ma nitkellmux dwar l-SMEs jiena ġeja mill-Awstrija, ovvjament, u minn dak li qed nara f'pajjiżi aħna qegħdin indirsaw kumpaniji li għandhom daqs 10 sa 20 impjegati. Skont id-definizzjoni tal-Unjoni Ewropea l-SMEs jistgħu jkunu ħafna kbar sa 250 impjegat u jkollhom mbagħad fatturat turnover akbar Bekk aħna forsi irridu naraw jekk għandix indaħlu dawn il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Punt ieħor il-kwistjoni tan-natura vinkolanti. Kemm għandhom ikunu vinkolanti l-affarijiet hawnhekk hemm bżonn ta' aktar diskussjoni, aktar titjib u biżejjed lill kummissjoni Ewropea taħdem b'mod trasparenti għal proċessi ta' selezzjoni ta' għażla għanna bżon ta' xi ieħor din il-mira ta' 40% għandha tinkiseb hija mira ambizzjuża immens ovvjament. U fl-aħħar nett, it-tielet qasam li rridu niddiskutu huwa marbut mal-kwistjoni ta' sanzjonijiet diġà semmejt fil-bidu illi f'dawk il-pajjiżi fejn iddaħlu sanzjonijiet tajbin bħal pereżempju eżempju il-sanzjonijiet tal-bordiet ta' supervizjoni fi Franza u fl-Italja hemm xi miżura partikolari fejn hemm multi olijin immens, multi finanzjarji, olijin immens jekk wieħed ma jżomx mal-miri. U bekk hija alternativa tajba li konna dawn is-sanzjonijiet illi jimmotivaw l-kumpaniji sabiex huma ta' bilħaq jippruvaw jiksbu l-għanijiet li ġew stabiliti Aħna rridu nissuġġerixxu illi naraw sejħi tal-offerti pubbliċi, għandna ninkludu għom għaliex l-esklużjoni ta' dawn e, tista' timmotiva lil kumpaniji sabiex ikun hemm rappreżentanza aktar ibbilanċata tan-nisa u l-irġiel fuq il-bordijiet mhux eżekuttivi u bek dawn huma kwistjonijiet importanti li għandna nindirizzaw illum u fil-kumitati l-oħra. Kemm nistaw nesqu l-qoddim dawn il-miri. Aħna bħalissa għanna pjanat li fil-ħarifa jkonna vot fil-komitat u forsi anke fil-plenarja u dan waqqan kbir illi nixtiqu niksbu riżultat eh, b'suċċess f'dan il-mandat tal-Parlament kun xi ħaġa eċċezzjonali ma diffiċli niksbuha. Aħna pala Parlament Ewropew, aħna ħerqana li naħdmu eh, ma' kulħadd sabiex eh, konna riżultati tajbin issa wasana fi stadju fejn aħna lesti li naġixxu dwar ċertu punti speċifiċi l-iktar dwar id-diskussjoni flimkien ma'kom bħala membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi. Obrigada, signor Regner. Uh, convido Grazie signora Regner. Issa naddu il-mikrofonu l-rappresentant tal-Komissjoni Ewropea. Lodwa tajba, grazie ħafna, l-ewwel net nirringrazzja il-Kumitat FEM tal-Parlament Ewropew u anki il-Kumitat Juri tal-li organizzaw dan id-dialogu bejn leġislaturi mal-kollegi u koll mill-parlamenti nazjonali li accettaw jiġu hawnhekk il-lum. U importanti li noħolqu linja diretta ta' komunikazzjoni anki fuq dan is-suġġett mal-Parlamenti Nazzjonali. It-tieni nixtieq nirringrazzja żewġ rapporteur, is-Sinjura Krazza u Sinjura Regner tal-approċ pragmatiku li huma adottaw fuq il-dokumenta ħidma li huma abbozzaw biex inkunu nistaw eh, namlu diskussjoni titer dettaljati mal-Parlament Ewropew. U anki eh, għal e, proposti li saru mill-Kommissjoni Ewropea fl-aħħar tas-sena li għaddiet. Naħseb illi meta wieħed is illi din proposta ila iktar minn sitt xhur li ġiet prezentata mill-Kummissjoni Ewropea m'hemmx għalfejn nagħti preżentazzjoni dettaljata eh, minn naħatana tal-proposta, però xorta nixtieq nisħaq preċiżament propju għalix aħna qed niddiskutu l-lum ma' rappreżentanti distinti mill-Parlament il-parlamenti Nazzjonali, nixtieq nisħaq fuq karatteristika waħda importanti ta' din id-direttiva, ċoe l-enfasi li aħna għadna fuq it-trasparenza tal-kriteri illi għandhom jiġu definiti mill minn min ħaddem meta huma jażlu il-supervizuri tal-bordijiet tagħhom u anki trasparenza tal-proċeduri ta' selezzjoni meta eh, dawn il- eh, Eh, il-rappresentanti jazlu il-rappresentanti tagħhom. Dan huwa pass importanti l qoddim u kien xkiel eh, kbir li sissa kien qiegħed eh, iwaqqaf it-tul tan-nisa fil-bordijiet fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U t-tieni karatteristika li nixtieq nisħaq fuqha għax hija Eh, kruċali f'din il-proposta hija illi s-sistema li aħna proponejna eh, se tkun ibbażata fuq il-meritu ta' dawk in-nisa illi se jidħlu fil-bordijiet ta' supervizjoni jew ta' eh, parir tal-kumpanija u mhux il-priorità li għandha tingħata lin-nisa għabazi biss tal-fat li huma nisa. Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq persuni illi e, jissodisfaw il-ħiliet u l-istennijiet illi jiġu definiti bħala importanti mm, għal pożizzjonijiet ta' supervizjoni u ta' amministrazzjoni tal-bordijiet. Aħna illum ukoll qed nitkellmu aħna ma' rappresentanti distinti tal-parlamenti Nazzjonali. U għal din raġunina nishtiq nisħaq fuq xi ftit elementi illi illustraw il-konformità tal-proposta leġislativa tagħna mal-prinċipji tal-proporzjonalità u tas sussidjarjetà L-ewwel net nixtieq nirrepeti stqarrija li diġa eh, saret fil-qosor illi dan eh, din il-kwistjoni tal-igwaljanza bejn is-sessi fil- teħita deċiżjonijiet u fil-bord tal-kumpaniji miex ħaġa ġdida. L-ugwaljanza bejn is-sessi e, hija mm, imnaqxa mill-bidu net fi trattati ta' fondament ta' pedament tal-Unjoni Ewropea. Dina diġa qed tagħti parti mill-risposta għal dawk li qegħdin e, jiddubitaw fuq il-fatt li din il-proposta qiegħda tikser il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Nixtieq insit ukoll illi minkejja illi din hija kompetenza u tħassib antik tal-Unjoni Ewropea Sadattant f'dawn la snin rajna e, e, progress e, zaħir li sar u jiena nista nagħmel referenza għal ċifri pubbliċi. In-nisa fuq il-bordijiet attwalment huma 15.8% f'Ottubru tal-2012 u Kien hemm żieda fl-aħħar sena, f'din l-aħħar sena, bosta fil-maġġoranza tal-istati membri kollha ħlief tlieta. Dan għax juri, juri minnaħa waħda illi s-sitwazzjoni hija pjuttost modesta u il-progress eh, mhuwiex maġġel eh, fl-Unjoni Ewropea kollha. U aħna u koll ħadna nota tal-fat li l-punti ta' tluq f'kull stat membru jista' jkun differenti minn stati membri oħra. U anki li s-soluzzjonijiet li ġew identifikati eh, biex jirsolvu din il-kwistjoni jistaw koll ikunu differenti. Il-proposta tagħna infatti inkludit eh, karatteristika ta' flessibilità koperta mill-artikolu 8 illi ti permetti illi dawk li stati membri li jistaw juru jiprovaw li soluzzjonijiet tagħhom jaħdmu aħjar jew huma effettivi daqs is-soluzzjonijiet li tieħdu mill-Kommissjoni Ewropea, allora f'dak il-każ huma jistaw eh, temporaneament temporanjament jissospendu il-ħtieġa ta' trasparenza definiti mill-Kommissjoni direttiva proposta. Nishtiq ukoll najt illi aħna kellna kienem ġa kontroll ta' sussidjarjetà min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali eh, fejn din il-proposta ġiti prezentata u r-riżultat ġenerali ta' din il-proċedura kienet pozittiva, ċoe illi waqt illi uh, bosta parlamenti nazjonali u forzi tal-parlamenti nazjonali esprimew eh, opinjoni negativa eh, tal-applikazzjoni tal, tal, eh, tal u kena risposta minn sitt stati il-livell minimu ta' 18 fuq 54 voti maġiġ milħu u dana juri illi il-maġġoranza tal-awli tal-parlamenti nazjonali appoġġaw il-proposta u sabu illi hija tirrispetta l-prinċipi ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. U fl-aħħar biex nala l-intervenzjoni tiegħi nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll fuq it-ħassib illi rigwarda il-rispett tal-prinċipju ta' proporzjonalità. Aħna il-kwistjoni tal-proporzjonalità ħadniha bis-serjetà u zidna il-flessibilità tal-proposta leġislativa tagħna. U aħna moċċar immirajna l-proposta leġislativa fuq il-kwistjonijiet prinċipali ta' tħassib u għal din ir-raġuni il-proposta edha tkopri il-bordiet ta' supervizjoni ta' dawk il-kumpaniji biss li huma kwotati fil-boros fl-istati membri tagħna u li mhumiex SMEs. Għalix, aħna naħsbu illi il-kumpaniji iktar gbar għandhom rizorsi u strutturi xirqa illi bihom ikunu jistaw jitrattaw il-proċess ta' trasparenza, jistaw jistabilixi jistabilixu uh, kriteri għal titjib u u jwaslu għal mm, prezenza tan nisa fil-bords ta' supervizjoni. Il-proposti tagħna wkoll tkopri mhux biss dawk ta' supervizjoni ma dawk eżekutivi, però b'mod eh, differenti. Dana biex narfu il differenza bejn il-bordijiet ta' supervizjoni u dawk ta' ezekuzjoni. Għas-supervizjoni aħna e proponejna eh, mira ta' 40% tal-membri tal-sess mm, eh, mhux rappresentat bizzejet sal-aħħar ta' dekade u U dan se jsir obbligatorju bil-leġizlazzjoni meta tiġi adottata bħala implementazzjoni ta' dan il-direttiva u għat il-lift għal dawk eżekutivi dina ħallejnija miftuħa u il-twaqif ta' miri eh, fidejn il-pajizi membri u fidejn il- kumpaniji u direttivi titlob biss li l-istati membri jimponu fil-kumpanija tagħhom illi jimxu lejn miri pubblikament biex tejbu il-bilanċ eh, ta' sessi fil-bordijiet eżekutivi tagħhom. Ippermettuli ukoll najt bħala element ieħor li tikkonferma it-ħassib tagħna għal proporzjonalità, il-fatt li aħna ma ippreżentajniex għad diskussjoni fil-Parlament u fil-Kunsill proposta illi qed timmira leġislativa b'mod indefinit. Hemm klawzula sunset illi hija inkluża illi tajt illi fejn ċerti kondizzjonijiet jintlaħqu u ċerti miri jintlaħqu hemm bżonn illi ssir evalwazzjoni abbażi ta' rapporti minnaħa tal-Istati membri evalwazzjoni mill-Kommissjoni Ewropea u l-applikazzjoni ta' din id-direttiva għanda titwaqqaf. Intintem. Jiena nixtieq nala, sinjuri, billi naprofitta mill-fat illi aħna għanna membri tal-Parlamenti Nazjonali prezenti l-lum għal dan id-dialogu maħna u nitlobom napella li l-om brispet illi jappoġġaw dan il-suġġett fl-aġendi tal-parlamenti tagħhom u anki illi ikomplu jisħu fuq il-bżon illi konna ugwaljanza bejn is-sessi mhux biss fil-ħajja pubblika imma anki fil-ekonomika, fid-deċiżjonijiet u fil-ġestjoni tal-kumpaniji u permettuli anki napella lilhom biex jappoġġaw ukoll dan l-approċċ u l-proposta leġislativa li ġiet prezentata mill kummissjoni Ewropea fl-aħħar ta' sena li għaddiet anki mal-gvernijiet tagħhom. ċoe biex jagħmlu lobbying fil-gvernijiet tagħhom nazzjonali biex jagħtu il-vot eh, ta' appoġġ tagħhom fil-Kunsill a favur ta' din il-proposta leġislativa. Grazzi. Grazzi ħafna sur Sjoban. Grazzi. Issa naddu għal-rappresentanti tal-Kunsil, il-Signora Moreau tal-Presidenza Irlandiza. Grazzi tal-mikrofonu u anki tal-istedina biex inkun prezenti għaw fisim il-Kunsil. U importanti li l-Kunsil u l-Parlament bħala kolleġislaturi għadmu fl-imkien Eh, fil-proċess leġislativ u jina kontenta nara l-opinjoni li qed tiġi offerta llum. Il-presidenza tagħna dedikat erba laqat għal grupp ta' ħidma tal-kwistjonijiet soċjali fuq dan is-suġġett u jina kelli il-presidenza ta' dawn is-sessjonijiet u nista' ngħid li d-diskussjoni kienet eh, imqanqla u interessanti min-naħa tal-Istati membri kollha. Eh, kien hemm e, konsens Eh, biex inżidu l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-bordijiet fil-livell iktar Però l-opinjonijiet kienu differenti fuq l-aħjar mod eh, biex inkunu nistaw aħna nilħu dan. Kien hemm xi delegazzjonijiet li appoġġaw l-approċċ tal-Kommissjoni u xi ħut minnhom anki diġà ħadu passi fuq livell nazzjonali u kien hemm ġa riżultati inkoraġġanti. Mill-evalwazzjoni tal-impatt proprjetà tal kommissjoni il-grupp ta' ħidma wkoll innota illi dawk il-kumpaniji li kellhom eh, bilanċ eh, fil eh, bejn is-sessi kienu iktar ta' suċess. Rajna e, rajna wkoll li il-proposta għadatti rispetta il-prinċipi ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Il-kwestjoni eh, tal bazi legali wkoll ġiet eh, diskussa u proponajna soluzzjoni fej kunem iktar diskrezzjoni minna ħatan l-Istati membri. Il-proposta e, e, tinkludi illi l-Istati membri jistaw jilħu jew għan tal-40% jew tal-40% għal wieħed biss għal Eh, għal supervizjoni jew inkella 33% għaż-żewġ bordijiet. Kien hemm xi stati membri li qalu illi il-bażi tagħhom hija ta' tluq hija baxxa ħafna fil-pajjiżi tagħhom u nutati li proposta l-Kummissjoni hija verament sfida biex wieħed jista' jilħaq dan il-target eh, ambizzjuż eh, qabel l-iskadenza proposta mill-Kummissjoni. E, fil-presidenza tana il-rapport tal-Kummissjoni juri illi il-medja bħalissa hija ta' 16% u hemm ħafna stati membri li huma taħt 16. Il il e, il-proposta se, se jkollha tiġi eżaminata iktar mm, fuq il-grupp ta' ħidma. Fil-gruppi ta' ħidma tana il-presidenza irlandiza ikkollaborat ehm, bil-qrib mal-kollegi tal-Litwanja u aħna tamaw natu test eh, riabbozz, nerġaw nirjabbozzaw il-test eh, biex jiġi diskuss f'dan il-grupp. Jiena nixtieq l-opportunità li eh, nixtieq l-ikbar suċċess tal-kollegi Litwani fil-preparazzjoni ta' dan il-dossier. Grazzi ħafna. Issa, fisem il-presidenza tal-Kunsilli miss eh, mill litwania għanna s-sur Novikova. Lodwa tajba, President, membri tal-Parlament eh, Ewropew tal-Parlamenti Nazjonali, nishtiq nir-ringrazzja għal din l-opportunità li nieħu sem f'din id-diskussjoni interessanti um għanna fuq id-diskussjoni tal-bilanċ. Il-Kunsill għadu fil-stadi bikrija tal-eżami ta' din proposta fuq il-detalji u huwa ċar però li hemm konsens wiesa bejn stati membri fuq Uridu, anki jek rridu namlu iktar biex nżidu nisa, il-numru ta' nisa fil ta' deċizjoni, specialment fil-kumpaniji. Il-Litwanja ħat kompli din l-inizjativa Eh, tal-imsieħba tagħna fil-presidenza irlandiza. U dawn il negozjati mux se jkunu faċli. Aħna però naraw possibilità li jista' jkonna konsens iktar wisa fuq dan il suġġett Hemm eh, bosta kwistjonijiet illi semmew il-kollegi mill-Kummissjoni u mill-Irlanda għat iridu jiġu eh, studjati biex jizguraw ċarezza, specialment l-ambitu ta' direttiva, distenzjoni bejn eh, proċeduri ta' selezzjoni u riselezzjoni, eh, disclosure of information u sanzjonijiet. U importanti illi najdu illi la bosta direttiva joffri flessibilità sufficienti biex jittihdu f'konsiderazzjoni specificitajiet nazjonali fit trasposizjoni tad direttiva tirrispetta id-diversità bejn l-istati membri fuq dak li għandu xaqsam mal-liġi kommer tal-kumpaniji tal u il-miżuri eh, diġa li tiħdu biex itajbu s-situazzjoni tal-bilanċ ta' sessi u dan l-aspettu kol trid jiġi eh, u diskuss. U fl-aħħar il-presidenza Litwana eh, ħatamel ħilita kollha biex tmexxi il-qudiem dan id-dossier fuq livell tal-Kunsill. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Novajt Grazzi ħafna Sur Novakovas sissa. Niftħu id-diskussjoni u nisimaw ir-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali u membri ovvjament tal-Parlament Ewropew. Nirringrazzja li rappresentanti tal u nitlobhom issa li l-kellima biex jekk joġobhom iżommu fil-qosor sabiex kulħadd ikun jista' jgħid tiegħu. Id-diskussjoni tagħna hija importanti sabiex ir-rapporter tieħu idejat ċertu spunti il mbagħad tista' ddaħħal fir-rapport tagħha. L-ewwel kellim, aħjar kellima, is-Sinjura Paviljonin mir-Litwanja. Nitlopa biex jekk joġobba iżżomm mal l-intervent tagħha ma' tliet minuti. Thank you so much. Good morning. Grazie ħafna u l-odwa tajba, sinjuri. Nirringrazzjakom tal-din l-opportunità li ninsab ma'kom hawnhekk illum u nappoġġa l-idea tal-bilanċ bejn is-sessi fil-bord eżekuttivi ta' kumpaniji u fl-istess naqsam ma'kom xi ħsibijiet dwar l-igwajanza bejn is-sessi fil-Litwanja. il- opportunitajiet ugwali u bilanċ bej sessi hija waħda mill-affarijiet l-għanin li qed tipprova dejjem tagħmel l-Unjoni Ewropea ma donnu hemm appoġġ maqsum bil-sati membri għaliex il-politiċi fi gvernijiet nazzjonali m'għandhomx l-istess idejat u sfond edukattiv is-sitwazzjoni fil-Litwanja waħda paradossika x'l-NGOs u s-soċjetà ċivili huma aktar ikkaratterizzati minn ħsib avangard f'dan ir-rigward milli il-maġġoranza parlamentari sondaġġ pubbliku li sar fl-2011 wera illi 89% ta' ċittadini Litwani jaqblu illi għandu jkun hemm bilanċ numri ugwali ta' nisa u rġiel fil-pożizzjonijiet ta' eh, importanza f'kumpanija bżonn illi kien 27 illi appoġġaw l-autoregolamentazzjoni korporattiva u 27 oħra kienu favur miżuri legalment vinkolanti 22 tal dawk li wieġbu għas-sondaġġ qalu imma l-importanti li jkun hemm appoġġ volontari għal dawn il-kumpaniji sabiex jilħqu dawn il-bilanċ bej sessi mija qalu li jappoġġaw kieku miżuri legalment vinkolanti u dejjem jingħata imma preferenza għal ħiliet u mhux għażla awtomatika bbażi tas-sess ta' dak li jkun f'Settembru 2012 waqt li kummissjoni Ewropea kienet għadha qed tiddiskuti proposta fuq kwoti mandatorji fil bord korporattivi ta' kumpaniji kwotati pubblikament kienem hemm tmien stati membri, inkluż l-istati membri li fl-assenza ta' proposti konkreti, ikkuntestaw din il-proposta u għalu xini li huma kontra kważi vinkolanti minnaħa tal-Ewropa għal nisa fil-boards. Dak iż-żmien kien Donatis Jankowska li kien qed immexxi din il-biċċa xogħol u kien membru tal-Partit Konservattiv. Il-kwistjoni mbagħad reġgħet qajmet wara li l-Kummissjoni Ewropea resqet proposta l-direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill biex intejbu l-bilanċ bej sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji kwotati fil-borza u miżuri relatati. Sejmez li kien għadu kif GLS tiġimat qabel il-proposta tres qed ikkonsidra din l-inizjattiva tal Komissjoni Ewropea. Kullex fuq drittijiet tal-bniedem nizza il-proposta u laqa l-sforzi tal-Kummissjoni sabiex tippromuovi l-egwaljanza bejn is-sessi fil-pożizzjoni ta' teħet ta' deċiżjonijiet li jaċċertaw kol trattament ugwali bejn nisa u l-irġiel. Iżda Ma kienx xert jekk l-argument tal-Kommissjoni dwar nuqqas ta' inizjattiva fuq il-kwistjoni minnata l-Istati membri kienx tassew ġustifika ħtiġa ta' azzjoni fuq livell Ewropew. Il-Komitat iddeċida li proposta jaf tkun f'konflitt mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. F'din f'dan it-ten leġislat terminu leġislattiv il-Kumitat ta' Drittijiet tal-Nidem huwa dominat ukoll minn membri parlamentari konservattivi illi kultant jużaw ħafna klim sbieħ biex jattu il-nuqqas tarida tagħhom li appoġġaw daw l-opportunitajiet tal bilanċ bej sessi. U għalhekk iddubitaw minn dak li proponiet il-Kommissjoni minħabba l-iskuża tas sussidjarjetà wara ħafna sbieħ fuq il-proposta jiena kotwata minn dawk il-membri tal-Kumitat li kelli eh, nabbozza il-konklużjonijiet u kelli nfakkar il-Kumitat l-istorja tal-diżugwaljanza naqas dugwaljanza bej il-sessi u eh, illi eh, diskriminazzjoni pożittiva huwa mod kif nindirizzaw din il-kwistjoni u rajna wkoll li jista' jkollha ehm, effetti pozittivi. Wara diskussjoni mqamla fuq il-kwoti tal- ehm, tas-sessi, id-deċiżjoni kienet illi il-proposta fil-fatt kienet f'konformità mal prinċipju tas sussidjarjetà Issa x'inhuma l-argumenti bażiċi tal- partiti politiċi u ċittadini fil-Litwanja li huma kontra l-kwoti ta' sessi huma jidrilhom li l-kwoti jumiljaw lin-nisa billi jisom jimplikaw li huma intellettualment inferjuri. Il-spiegazzjonijiet tal dil-idea iġeja minn ċertu ignoranza tal-istorja u ma jifmux ukoll id-diskriminazzjoni tan-nisa u kif ukoll hemm dan isotweb min illi f'pajjiż illi tassew għal għandu għal qalbu il-valuri tradizzjonali tal-familja n-nisa billi jfittxu karriera jistaw Ifiskru dan kollu. Aħna nabżon ta' bidliet strateġiċi u naċċertaw bidliet politiċi fuq il-livell governamentali fil litwani jridu naċċertaw ukoll li jkun hemm ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u dan rajni ukoll fil-Human Rights Watch Institute il rapporti li ħarġu li wkoll wissew li wissewna illi fis-soċjetà Litwanja is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem edda tiddeterjora sejra lura. Fuq livell ta' stat hemm nuqqas ta' appoġġ għal dawn il-proposti dall-aspet aspett tal-ugwaljanza. Anki minnaħa tal-ombudsman tlala biex ikunem dispozizjonijiet ta' li ħarsu l-ugwaljanza bej sessi fil-leġizlazzjoni zadaw ma, ma tawx kasom. Il-program tal-Partit Soċjodemokratiku Litwan jisħaq fuq l-importanza tal-bilanċ bej sessi u opportunitajiet indaqsu dan huwa l-unika partit fil-Litwanja illi daħal kwoti ta' sessi għal kandidati tiegħu matul l-elezzjonijiet sabiex jipprova Il-tentattiv ta' dawn li daħlu dawn il-kwoti falla fl-2003 fl-2011 fejn membru parlamentari kien irreġistra l-abbozz tal-liġi għall opportunitajiet indaqs illi Ipprova jolbot l-municipalitajiet sabiex jaċċertaw l-inqas 30% tal-pożizzjonijiet l-iktar għolja fil-kumpaniji ikunu okkupati minn nisa. Il-maġġoranza però tal-Parlament Ivvotaw kontra dan iż-żewġ abbozzi u maċċettawx laqas il-proposta li jiġu emendati l-abbozzi għalhekk fil-qosor li nixtieq ngħidu illi hemm ħafna xatir xista jsir fil-Litwanja f'termini ta' politika ta' l-ugwaljanza bejn Iżda nixtieq ngħid ukoll li membri progressivi, membri parlamentari progressivi jappoċċaw bisħieħ id-direttiva proposta ta' Kummissjoni għal bilanċ bej sessi fil-kumpaniji. Grazzi. Grazzi ħafna lilek. Signora Pavaljonin. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Virolajnen mill-Finlandja. Dear Chairwoman, I'd like to speak my native. Jek ti permetti li na nishtiq niskellem bil-Finlandis, jek ti permetti li nista? Arvoisa rouva puheenjohtaja, Suomi... Signor President, il-Finlandia favur il-proposta tal-Kommissjoni. Aħna nemnu li dinajja fil-fat miexa bl-istess mod fl-istess direzzjoni tal-programm tal-gvern Finlandiz biex ikun hemm bilanċ bejn sessi dina id-direttiva li qed tiġi proposti miżuri Nazzjonali tal-Finlandja u d-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-kumpaniji fil-Finlandja wkoll flimkien dawn it-tuna għodda adattata sabiex intejbu l-ugwaljanza bejn is-sessi. Aħna x'għamilna fil-Finlandja sissa. Aħna introduċejna kwoti ilna fil-fatt li daħalnihom daw kultant ċertu kwoti ilhom li ddaħlu xi 20 sena Fi kwalunkwe kas, dan ifisser illi 40% ta' sess l-inqas rappresentat huwa regola mhux l-eċċessjoni. Fl-2005 però, per eżempju, jiena kont l-ewwel mara president tal-Bord Municipali fil-belt fejn noqgħod. Anke fil-gvern, fil-kumpaniji tal-gvern kien hemm kwoti u ilhom hemmhekk dawn il-kwoti saħansitra anke f'kumpaniji illi huma pubbliċi. Dawn ukoll għandhom din il-kwota ta' 40%. Bħalissa fil-fatt 47% ta' diretturi mhux eżekuttivi huma nisa. U fil kumpaniji governattivi wkoll għandna iżjed minn 40% ġvan diġà qegħdin f'konformità ma' direttiva li qed tiġi proposta l-Gvern Finlandiż għandu programm ta' opportunitajiet indaqs li bażikament dan jfisser li aħna naċċertaw li ż-żewġ sessi huma rappreżentati indaqs fil-kumpaniji kwotati fil-barza. Issa, fl-2014 ħan namlu um, revizjoni u jekk il-miżuri kollha mhumiex qegħdin jiġu rispettati, aħna nerġgħu naraw kif nistgħu nirranġaw leġiżlazzjoni bħalissa. 23% u ma nissa f'dawn il-kumpaniji kwotati fil-borza. Ma jekk nħarsu lejn il-kumpaniji l-kbar, biss imbagħad hemmhekk iċ-ċifra sola jkollna 31%. Fir-regoli tal-kumpaniji fil-fatt semma jissemmew dawn ir-regoli tal-ugwaljanza bej s sessi u dan huwa l-istess prinċipju ta' jew tikkonforma jew kellha tiġġustifika tispjega li jissemma qabel. Għalfejn allura il-Finlandja hija daqshekk tajba f'dan il-qasam. il qasam it-taħriġ u l-edukazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel li jingħataw huma indaqs u n-nisa u l-irġiel huma rappreżentati indaqs fil-ħajja tax-xogħol. Aħna għandna wkoll eh, faċilitajiet eccellenti tal-indukrar ta' tfal, sfarina ta' jiklu per eżempju, f'daw iċ-ċentri u anki il-lif, għanna lif tajjeb ħafna li favorixxi kemm in-nisa u kemm l-irġiel. F'setturi oħra wkoll aħna għandna sitwazzjonijiet ugwali bejn nisa u rġiel u f'dawn il-kumpaniji kwotati jekk is-sitwazzjoni ma tmurx għal aħjar, allura issa nindirizzaw il-leġiżlazzjoni ma ngħidu nagħtu inċentivi mhux kastigi. Sewwa wis issa nagħti l-kelma lil baronessa ta' Renjunit mill-House of Lords. Grazzi, signor President. Jena tassew kontenta li ninsab hawnhekk illum din hija la importanti ħafna. Biex naraw x'qed isir fil-pajjiżi differenti u nisimmu l-argumenti differenti. Jiena President tal-Kumitat ta' House of Roads b'responsabilità tal-suq intern, infrastruttura u l Luqgħet niskellem jiena fil-kariga tiegħi l impiegi fil-fatt. F'Novembru l-Kumitat tiegħi jippubblika rapport li jismu Women on Boards illi ħareċ it-tlettim qabel id-direttiva ta' kommissjoni fejn għali hemm bżonn indirizzaw il- bilanċ bej sessi fil-fatt qiegħed fuq il-website dan ir-rapport. Saħna li laqatna kien L-ammonżar ta' nisa li hemm f'dawn il-bordis korporattivi fir-Renju Unitu fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Sar progress veru jiena wkoll min-naħa tiegħi għandi esperjenza ta' eh, boards eżekuttivi kont f'sitt fil bord ta' sitt kumpaniji ta' Futsi 100 u jiena kont waħda biss waħda minn biss sitta ta' diretturi tal tagħhom, ġifi fejn 0.4% biss kienu nissa dak iż-żmien. Issa nisa għandna 45% jagħmlu 45% tal-ħaddiema u 60% tal-gradwati. Għalhekk mhux tajjeb li huma bi 17% tal-bord li qegħdin f'dawn il- futsi 100 ġifir fuq net il-kumpanija u l-anin. Hemm ħafna nisa li huma kapaċi li jieħdu dawn il-karigi u rapporta riċenti jgħid li hemm 2500 mara li huma lesti huma jistgħu jieħdu dawn il-karigi. Kien hemm ukoll lista ta' seba' telef ruħ li huma f'pożizzjoni li jieħdu dawn il-karigi madwar l-Ewropa kollha. Din hija importanti wkoll il-kif naraw il-benefiċċji li kunem permessa din id-diversità ta' sessi fuq il-bordi. Ġifri aħna naqblu perfettament mal-miri tal-Unjoni Ewropea li diffiċli ma li namlu li dina il-rabta bejn id-diversità il-bilanċ ta' sessi u il-prestazzjoni tal-kumpanija. Kiku jirna xinna namlu din ir-rabta nippruvawa kieku tkun vera argument b'saħħtu. Importanti li jkun hemm rappreżentanza tan-nisa f'kull livell tal-boardroom ħaġa li issa qed tagħmilha l-Kummissjoni naħseb li l-Unjoni Ewropea trid issa taċċerta li n-nisa jkollhom rwol mexxej u irid ikun hemm ukoll monitoraġġ fuq livell Ewropew tan-numru tan-nisa fuq f'dan il-karigi olinu jibdu naraw kif l-istati membri qegħdin jittrattaw din il-problema fid-dinja korporattiva. Issa aħna però imħazbin dwar il-kwistjoni dwar l-użu tal-kwoti biex nħuq dawn il-miżuri. Naħseb li dan għandu jsur biss meta il-kumpaniji juru illi mhumiex lesti jibdlu ma naħsebx li huwa każ fl membri. Nhar it-tnejn il-gvern tagħna wieġeb mistoqsija fil-House of Lords illi ta' ħafna importanza kien hemm kumpanija li semmit bisimha kumpanija ġivi tal-Futsi 100 tal-li ma kellix nisa fil-bord tagħha. U m'għandix dubju li din il-kumpanija issa ħa tibda l-attitudni tagħha. Naħseb li tajjeb iva li naslu għal bidla statistika ma dinna ma tindirizzax il-problema innu għasta progressjoni ta' eh, nisa li jitilaw f'dawn il-karigi. U donnu għam dil-ideja illi il-kwoti allura ifisser li n-nisa li kunu fil-bordijiet mhumiex għedin emmek mertu tagħhom. Ovvjament dejjem dun nirrispettaw l-idea ta' sussidjarjetà li għana fit-Trattat ta' Lisbona. L-affarijiet jiġu jsiru taħt livell nazzjonali ma jistax dak li jista' jsir fuq livell nazzjonali ma jsirx fuq livell Ewropew. Il- Anke per eżempju rridu naraw ħafna affarijiet per eżempju aħna in-nomenklatura ma nix bordijiet supervizorji u għalhekk hemm dawn id-distinzjonijiet u daw differenzi kulturali. Aħna ma nix konvinti mill-ġustifikazzjoni ta' kwota ta' 40% fil-bordijiet minn flok 30% tradizjonali, lija tradizzjonali, ma nafux hekk dana il 40 hijiex fil-fatt ħata ċerta li jkun hemm massa kritika. U ma tindirizzax il- rakwiziti partikolari, per eżempju, ta' bordijiet individuali. Issa kifat aħna ma naqblux mal-kwoti, pero naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha rwol ċar fil-promozzjoni tal- l-ugwanza b'essess mezzi oħra, per eżempju, permezz ta' għajnuna li l-istati membri sabiex jaqsmu l-aqwa prassi bejnietom. Aħna rajna li hemm ħafna stati membri, inkluż l renju Unit, illi daħlu dawn ir-rekwiżiti, ir-rekwiżiti ta' gwaljanza bejn fil-kodiċi tal-governanza korporattiva tagħhom stess. Aħna tagħna ki u ġiet emendata wkoll sabiex ikun hemm deskrizzjoni tal- tal-bord, tal-rekwiżiti tal-bord f'dawn il-kodiċi u hemm bżonn ukoll ta' miżuri mhux vinkolanti l istati membri li jħeġġuhom li tittieħed azzjoni u żviluppi politiċi f'dan il-qasem l-Unjoni Ewropea tkun kapaċi tuża trattati li tuwa trattati fejn dawk l-Istati membri ma jikkonformawx ma jirrispettawx ir-regoli u jniġġieldu kontra diskriminazzjoni. Issa jiena nemmen li jkun seta' benefiċi l-Istati membri li jieħdu konsiderazzjoni l-istrutturi propja tagħhom sabiex Mish ħarsu li l-immi sempliciment li joddu joddu kemem nisa u kemem mirġil, imma jazlu li iktar nis li jispikkaw, l-iktar nis eccellenti u jgħinu għom biex jilħu għemmek. Din hija situazzjoni fej kulħadd jirbaħ. Grazzi. Thank you very much, Baroness. Uh... Grazzi ħafna, Baronessa. Issa ħana l-kelma l-ewwel membru parlamentari Ewropew. Unfakkarkom għal darbohra kjo ġobkom. Hemm bżonn illi iżommu ma tles minuti taqblux taqbżux it-tlet minuti għax inkella ma jkunx hemm l-opportunità li kulħadd jitkellem. Is-Sinjura Cornelison u e, li hija rapporter tal-Kumitat tal-Impjiegi għal dan ir-rapport hija ukoll għanna tal-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u affarijiet interni. Naddi l-kelma li Sinjura Cornelisin jekk joġbok, membru wkoll tal-Kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa u l-Gwaljanza tas sessi. Grazzi Sinjura President u grazzi wkoll il-Parlamentari Nazzjonali kollha illi ġew hawnhekk sabiex jiddiskutu magħna. Nittama illi naħdmu flimkien sabiex jirna xinna nsibu direttiva tajba li tista' tkun aċċettabbli għal kemm jista' jkun stati membri li hemm bżonn sabiex taddim il-Kunsill. Naħseb li għatem daqsxejn biza' illi mhijiex neċessarja. Ħaġa tajba illi inżommu l-affarijiet f'perspettiva. Għamlek għedin nitkellmu biss fuq dawk il-kumpaniji li huma kwatati fil-borza u huma biss ruoli mhux eżekuttivi, ġifieri l-ambitu fl-aħħar mill-aħħar mhux daqstant wiesa, jiena personalment kon nippreferi daqsxejn iktar wiesa, imma jkun aħjar li jkollna direttiva limitata illi tiġi implementata milli xi waħda kbira wiesa tipprova tagħmel kollox u tispiċċa ma tagħmel xejn. Fi Slovakkja per eżempju nistgħu naraw li hemm biż 28 mara li iridu jiġu appuntati biex is-Slovakkja tkun konformi, ġifri ħasbu daqsxejn fuq din. Fl-opinjoni ta' l-impigi aħna li provajna namlu kien li niprovaw nissimplifikaw id-direttiva kif ġiet proposta mill-Kummissjoni Ewropea. Nissimplifikawha iżjed sabiex tassew ikunu nistaw inti jew tkun konformi jew kella tispjega ruħek. Inkella jekk le għandha tista' tagħmel ħaġa u laqas l-oħra li jkun hemm is-sanzjonijiet aħna saħħaħna wkoll l-istati membri biex ikollhom il-libertà sabiex jakuma għandhom tiġa politika, linji politika, jisaħuhom u anke ikunu volontarji l-istati membri għandhom għażla il-Renju Uniti jista' jitlob sospensjoni, il-Finlandja wkoll hemm ħafna pajjiżi li sta jagħmlu dan, imbagħad ikun hemm valutazzjoni evalwazzjoni fl-2017 u naraw jekk naraw li kien hemm progress allura mbagħad is-sospensjoni tiġi estiża għal dawk il-kumpaniji illi jikkonformaw ħajkollhom biss ftit obligi għal rapportat ġifieri. Dok l-istati membri li diġa għandhom regoli illi jaħdmu bil-kem kem ħajħossu din id-direttiva għaz biss se jindunaw kumpaniji li għandhom proċeduri li jaħdmu laqas biss jindunaw bi din id-direttiva x'din id-direttiva għademmek bis biss għal dok l-istati membri dok il-kumpaniji illi ma jirrifjutaw li jitċaqalqu għaliex fl-aħħar mill-aħħar huma ah, li għandhom ħossu din id-direttiva huma li għandhom jitċaqalqu u naħseb għalhekk li direttiva fuq Eh, livell Ewropew tejn l-Istati membri bħal Renju Unit bħal Finlandja li tiġa għandhom il-miżura xil kumpaniji jkunu jafu illi jekk ma jirnexxilhom jagħmlu biżejjed fil-modell volontarju li joffri l-pajjiż tagħhom ikollhom idaħlu regoli aktar vinkolanti u naħseb dan għandu jkun inċentiv tajjeb ħafna dawk il-kumpaniji sabiex jagħmlu dak li suppost qegħdin jagħmlu u jkollhom aktar nisa apport. Dogora palavra għal kollega do. Grazzi, sana dil kelma. L-Onorevoli Gunnarsson mill-Parlament tal-Izvezja. Grazzi, President. Jina nishtiq nirringrazzjak għall-istedina f'din il-konferenza. Hija opportunità siwja ħafna sabiex aħna niddiskutu din il-proposta mal-kollegi tagħna mill-Parlament Ewropew. L-analiżi li saret Turina illi li konna n-nisa fuq il-bordijiet tista' tiżdied minn 13 fil-mija għal perċentwal ħafna ikbar sa' sena 2020. Palissa mhijiex ħaġa sodisfaċenti imma jekk inħarsu lej il-ġejjieni u e, konna din massa kritika ta' membri nisa fuq il-bordijiet jneħtieġu aktar riċċerka sabiex naqbdu triq tajba. L-Unjoni Ewropea in ġenerali musir ikollha 40% tal- Eh, membri nisa fuq il-bordijiet sal-sena 2040. Bekk jina naħseb illi hemm ċertu riski marbuta ma' dan il-livell ta' ugwaljanza differenzi bejn il-dispożizzjonijiet nazzjonali u koll iwaslu għal problemi prattiċi fis-suq intern. Il-possibilità għad kabbir u kompetitività akbar jekk wieħed juża l-ħiliet kollha illi għandu disponibbli dan inkludi n-nisa fuq il-bordijiet tal-kumpaniji dan jista' jinkiseb aħjar jekk l-istati membri jaħdmu qid fisa biex jiksbu din il-mira l-iktar il-pajjiżi li għandhom sem baxx tan-nisa u jeħtieġu li faslu xi pjanijiet sabiex dan jinkiseb. Jiena naħseb illi din il-mira b'dawn il-miżuri pjanati mhux ser tinkiseb eh, mill-istati membri għedhom, imma bżonn ta' miżuri Ewropej u kolla, l-istati membri ma jistax ikunu effettivi weħidhom. Sa mill-bidu ta' seklu 20 in-numru ta' nisa fil-bordijiet żdiet, fl-Iżvezja żdied b'ħamsa fil-mija meta qabel ma' livelli għandna bħalissa. Sfortunatament weħinna eh, fuq din iċ-ċifra f'dawn l-aħħar snin jekk naraw l-istatistika ta' dawn l-aħħar sentejn indunaw illi ċ-ċifra tbaxxiet Dem xaġa sabiħa li nitkellmu dwar l-autoregolamentazzjoni tal-kumpaniji biex nevitaw li jkun il-leġizazzjoni dettaljata f'setturi fejn dan mhux meħtieġ, il-kodiċi tal-Iżvezja għall maniġar tal-kumpaniji tgħid illi hemm bżonn ta' ugwaljanza fost is-sessi iżda sfortunatament din ma ħadmitx u bekk huwa hija xi ħaġa raġonevoli li nduru lejn il-leġiżazzjoni. Il-proposta għal direttiva Jina naħseb li hija pjuttost flessibli u l-istati membri huma stess jistgħu sa ċertu punt isawru ir-regoli tagħhom. aħna naqblu mal-mira ta' 40% u wkoll naqblu ma' din l iskadenza illi għandu jkollna. Bekk aħna rridu inqisu il-speċifitajiet nazzjonali u koll iżda għanna nipruvaw nevitaw illi ikonna nuqqas ta' ugwaljanza fuq il-bordijiet tagħna din hija l-mira ħarja tagħna. Aħna mxejna ħafna l qudiem fir-rigward tal-ugwaljanza iżda il-gvernijiet tan-naħa tal-lemin fl-Iżvezja rrifjutaw diskussjonijiet dwar il-sussidjarjetà il il sussidjarjetà u ma għedin jgħidu illi dan huwa ksur tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jiena ġej mill-oppożizzjoni, l-oppożizzjoni taħsebha differenti naħsbu li għandu jkun raġonevoli li jittieħdu miżuri fuq livell tal-Unjoni Ewropea jissem tan-nisa fis-suq tax-xogħol fi Svezja huwa qoli u hemm kundizzjonijiet tajba li huma stabiliti aħna ħriġna barranġamenti tajbin għal kura ta' tfal għanna il-lif tal-ġenituri u koll arranġamenti għal-lif tal-ġenituri u in-nisa jieħdu sem f'edukazzjoni, edukazzjoni għolja u saċertu punt aktar mill-irġil u jiksbu livelli għoljien ta' edukazzjoni. Iżda minkejja dan aħna xorta għadna muħla, irridu nieħdu miżuri leġislativi sabiex niprovaw eh, niprovaw konna aktar ugwaljanza bejn in-nisa u l-ġin. Grazzi. Issa naddi l-kelma l-Viċi President tal-Kumitat għan-nisa. Grazie President. Illum aħna qegħdin netrattaw il-kwistjoni tal-kwoti u l-gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għaliex inbidlu l-affarijiet l-ewwel net hawnhekk għandna ġlieda għall-ugwaljanza ta' ċittadini fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali aħna daħanna il-prinċipju ta' ugwaljanza ta' ċittadini. Dan huwa wieħed mill-valuri ewlenin tal-Ewropa u bekk importanti illi nistinkaw sabiex niksbu din il-mira. Jina nsellem lill-kollegi tiegħi rapporters fil-Parlament Ewropew, Sinjura Krazza, Sinjura Regner, illi faslu rapport da sekk importanti dwar din id-direttiva ġdida għanna ġlieda kbira u dimna u jena u kol insellem il-bosta membri tal-Parlamenti Nazzjonali għalix din il-ġlieda nistaw nirpuha biss jekk aħna niġbdu l-istess ħabel. Jena mustar nuqot nħebu wara subajja, jena kont kontra il-kwoti jiena fis-sena 2000 kont kontra il-kwoti meta pajjiżi ddeċida illi jadottom għaliex dak iż-żmien jiena kont nemmen illi in-nisa setaw jaslu f'dawn il-pożizzjonijiet ta' responsabilità għolja minħabba l-ħiliet tagħhom iżda xar snin wara jiena realizzajt illi kont assolutament żbaljata. Il-flejes pubbliċi u flejes privati illi aħna il-koll ninvestu fil-pajjiżi tal-Ewropa sabiex ikonna edukazzjoni ugwali għal nisa u l-irġiel. 60% tal-persuni li gradwaw huma nisa. Bekk irridu nirrealizzaw illi jekk aħna ma nurux rieda strateġika sabiex niżguraw illi konna 40% tan-nisa f'dawn il-bordiet ta' supervizjoni aħna qatt maħna ser niksbu dak illi irridu niksbu. Kien hemm analiżijiet reċenti dan l-aħħar irri indirizzaw il-kwistjoni fil-Ġappun illi juru salim punt dan il-pajis il li għandu set ta' politika maskilista juri kemm qed jaqalura dan il-pajis fuq livell internazzjonali issa qed jiġi mġiel jieħu miżuri differenti, adotta miżuri differenti. Ma naħsibx li aħna ser naslu sa dak il-punt u ser ikonna eh, problema daqsa kbira, imma jiena nixtieq nisħaq kemm importanti direttiva f'dan l isfont jiena naħseb li il listi ta' nisa illi jistaw jissieħbu fil-bordijiet tal-kumpaniji u strument ta' sew ta' sewi għanna ħafna nisa kompetenti illi huma disponibli u jina naħseb li kol il-publikazzjoni tal-postijiet battala ta' karigi fuq bordijiet eżekuttivi u sejħiet tal-kandidati huma essenzjali wkoll għaliex aħna nafu illi bħalissa hemm ħafna arranġamenti żgħar bejn il-ħbieb, ġarment ikun irġiel, jiena m'iniex kontra l-irġiel, jiena m'iniex xi ħadd illi nobot lill-irġiel, din mhix kwistjoni feminista tarawix jekk hekk joġobkom. Imma ja problema ta' ugwaljanza bejn iċ-ċittadini imma ċertu eh, ftejjemiet bejn il-ħbieb, ċertu reklutaċ illi jsir eh, fil-moħbi. L-Ewropa tindirizza dan kollu. Għaliex Wara din il-problema hemm il-problema tal-karriera tan-nisa illi hija kompromessa hawnhekk aħna qegħdin naraw li fiċ-ċirkostanzi attwali il-karriri tan-nisa mhumiex daqshekk dinamiċi daqs il-karriri tal-irġiel u bekk jiena nistenna li l-Kummissjoni tindirizza din il-problema wkoll il-problema tal-karriri tan-nisa għaliex dan huwa pakkett ġenerali illi aħna rridu nużaw sabiex nibdew insawru l-affarijiet. Grazzi tassew Elizabeth. Issa nixtieq naddi il-kelma lill-rappreżentanta tal-Parlament Svediż, l-Onorevoli Zanafeld, kjoġbok. Grazzi, President. L-ewwel net jiena nixtieq nibda billi nirringrazzjak għal din l-istedina f'din il-konferenza Jaxħaġa ta' sewi li nkun nistan nħu sema unek u diskuti il-proposti tal-Komissjoni għal direttiva flimkien ma' kollegi minn parlamenti oħra u flimkien ma' rappresentanti mill-Parlament Ewropew u mal-Komissjoni. Jina membru minn eh, wieħed mill-partiti illi għandu il-maġġoranza u parti mill-gvern, partit moderat, il-Partit Popolari, Partiti Kristjan Demokratiċi, aħna naħsbu li dinja kwistjoni importanti immens illi għanna nifluwa sabiex niksbu aktar ugwaljanza fuq il-bordijiet. Aħna naħsbu illi il-fatt illi l-Kummissjoni ħadet inizjattiva f'dan il-qasam hija xi ħaġa pożittiva iżda il-proposta attwali għal direttiva jiena naħseb li mhijiex f'konformità mal-karatteristiċi nazzjonali fl izvezja bħal bosta pajjiżi oħra Ewropej l-azzjonisti għandhom influenza kbira fuq l-għamla tal-bord u kif jinħatru il-membri. Il-kondizjoni fl-Iżvezja juru u jagħtu xhieda tal-fatt illi din mhix ħaġa faċli. Meta wieħed isawwar bord, l-affarijiet ikunu bbażati fuq il-fiduċja u mhux fuq xi ħatra jew inkella fuq xi liġi tax-xogħol il-bord il jirrappreżentaw l-sidin fil-manager tal-kumpanija u bekk huma s-sidin li għandhom l-aħħar awtorità l-ogħla awtorità fil-kumpanija u jistgħu jġelu lill-membri tal-bord sabiex huma jirreżenjaw jekk ikun meħtieġ. Issa regolament attuali jista' jwassal għal sitwazzjoni fejn aħna nindirizzaw l-affarijiet mill-punt di vista tal-liġi tax-xogħol u bekk jiġi deċiż eh, l-għamla ħarija tal-bord u aħna naħsbu li dan mhux konformità mal-prinċipji tal-Iżvezja dwar kif għandhom isiru l-affarijiet. Jiena flimkien mal-maġġoranza politika fl-Iżvezja naħsbu li l-aspetti transkonfinali ta' din il-problema mhumiex daqshekk tajbin. U mhumiex daqshekk bżonn jużi fuq livell Ewropew u lanqas naħsbu illi eh, jagħmel sens illi nindirizzaw l-affarijiet b'dan il-mod. Ir-regoli li għandhom isegu is-sidin għandha tkun kwistjoni E, illi tiġi deċiża mill-istati membri nifisom naħsbu li hemm possibiltajiet għal kull pajjiż sabiex ikun jista' jaħdem dwar il-miżuri tiegħu stess sabiex huwa stess iżid l-ugwaljanza fl-industrija u fil-bordijiet tal-kumpaniji. Issa kumpaniji kwotati fl-Iżvezja għandhom kodiċi marbuta ma dan u dan għal bazi tal-għażla dwar kif għandha ssir il-ħidma fir-regolament regoli regoli wkoll illi jimmiraw għal ugwaljanza akbar fost sessi fuq il-bordijiet imma li nikdbu li nibdlu l-attitudni tas sidien tal-kumpaniji hija xi ħaġa li aħna provajna nagħmluha fl-Iżvezja permezz ta' programmi tal-gvern. Provajna ninfluenzaw il-mod ta' kif wieħed ikollu aktar rappreżentanza tan-nisa fuq il-bordijiet. Apparti minn hekk il-proposta intbatet fil-komitati, l-komitati fil svezja għal konsultazzjoni u huma rifjutaw l-Assoċjazzjoni Bankarja tal-Svezja, rifjutawa kollegi l-Akademja Zvedisa u bosta għadit tan-nisa. L-Unions ukoll kellhom pożizzjoni differenti il-Konfederazzjoni ta' Trade Unions kienet kontra imma l-ombudsman l-ombudsman ma kienx favura nas. Sa dawn il-miżuri li qed jiġu proposti mill-Kummissjoni naħsbu illi rridu jikkonformaw ma' sitwazzjoni f'kull stat membru, irridu jqisu l-sieda tal-kumpaniji u l-leġislazzjonijiet l-oħra wkoll il-proposta attwali ma naħsibx. Is-sitwazzjoni bħalissa eh, ma mandiġ bżon leġislazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea u dan jista' jwassal fintħil fil-mod ta' kif jiġu mexxija l-kumpaniji. Nistgħu ngħidu illi l-ugwaljanza fil-bordijiet tal-kumpanija hija kwistjoni ta' importanza b'mod partikolari fl-Iżvezja u jiena smajt li dan huwa l-każ f'pajjiżi oħra. Imma ma naħsbux li dan huwa l-aħjar approċċ. Is-Sinjura Gurmaj mill-Parlament Ewropew l-ewwel net jiena sodisfatta mens illi għandna laqa konġunta tant importanti bħal din flimkien mal-Parlament mal-membri tal-Parlament Nazzjonali jiena nixtieq li jkollna diskussjoni simili dwar eh, suġġetti oħra mal-kollegi u dejjem nuħu gost li nara rġiel li huma involuti f'din il-kwistjoni tal-ugwaljanza fost is-sessi. Jiena nixtieq illi il-kollegi kollha min-naħa tal-lemin ikunu bħal Elizabeth illi jemnu illi l-nisa huma l-valur miżjud eh, fis-soċjetà jekk inti eh, teduka eh, teduka raġel tkun qed tgħallem raġel raġel biss imma jekk teduka mara tkun qed teduka ġenerazzjonijiet sħaħ kif nafu. Dan il-Parlament għandu żewġ riżoluzzjonijiet dwar l-importanza li ndaħlu kwoti bħal dawn issa nafu illi dawn il-kwoti waslu għal azzjoni mill-istati membri u s-settur privat u bekk irridu nżommu dialogu u nispjegaw x'inhi din il-proposta u għaliex hija importanti mhux serta meħsara lil negozji u valur miżjut għan nisa f'pożizzjonijiet għolja irridu irrit isur użu aħjar mit-talent tan nisa jirrappreżentaw 60% tal-persuni laureati, graduati, imma xorta huma sottorappreżentati. Per eżempju, 33% tal-nisa għandhom eh, laurea u 22% tal-irġiel għandhom laurea. Iżda n-nisa m'għandhomx pozizjoni daqs ekkolin daqs l-irġiel. Issa meta nitkellmu dwar dawn n-nisa li għandhom ikunu kwalifikati, aħna jridu li L-istess japplika għall-irġiel. Ejjew nagħmlu l-affarijiet ċari. it trattament ugwal ugwali fuq iż-żewġ naħat meta issir l-għażla. Fl-istess waqt aħna irridu nżommu f'saħħitna fir-rigward tal-prinċipji tagħna irridu niżguraw il-nisa u l-irġiel ikollhom opportunitajiet ugwali fir-realtà xi punti irridu nsaħħuhom fil-proposta twali l-kwota ta' 40% rappreżentanza fuq il-bordijiet mhux eżekuttivi bħal pereżempju l-bordijiet ta' supervizjoni nafu fejn jittieħdu deċiżjonijiet u nafu fejn hemm eh, kwoti flessibbli nafu li ċertu sanzjonijiet jitħallew fidejn l-istati membri iżda mingħajr miżuri konkreti fuq livell Ewropew din il-direttiva tista' ma tkunx daqshekk siwja. Neħtieġu rrieda politika e, b'saħħitha u jiena naħseb li miżuri vinkolanti hija xi ħaġa li mhux ser titwettaq fl-opinjoni tiegħi. Irridu nqisu wkoll il-pożizzjoni tal-kumpaniji żgħar u daqs medju, rridu nsibu l-aħjar bilanċ. Jiena mħasba dwar l-iskadenza, id-direttiva tiskadi ġala darba jintlaħqu il-miri ta' kwoti. Jiena naħseb li din tista' tiġi interpretata b'mod eh, żbaljat din iva hija għodda u biex nispiċċa nixtieq ngħid li sawa fidejna illi niżguraw illi din id-direttiva tilħaq il-miri tagħha dan jinkludi d-diversità fost is-sessi u wkoll ikun hemm ugwaljanza fuq il-livell ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Aħna qedna kemm il-darba li din mhix biss kwistjoni ta' ugwaljanza u demokrazija imma dan jagħmel tajjeb għall-ekonomija wkoll. Grazzi. Idu għara palavra, signora. Grazzi. Issa nad il-kelma l-onorevoli Agor mill-Parlament Ġermaniż, grazzi President. Nixtieq nirringrazzjakom tal-opportunità li tajtuni sabiex nitkellem f'dan ismi, jiena qed nitkellem fisem il-grupp ta' Soċjaldemokratiċi fil-Bundestag Ġermaniż. Din hija direttiva illi aħna tabilħaq nappoġġawa u aħna tassew kuntenti li l-Kummissjoni resqed din il-proposta. Permezz tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali, l-Kumitat għannisa, nisa intom qegħdin tagħmlu pressjoni għaliex aħna nittamaw illi nkunu nistgħu nibdlu l-affarijiet mhux biżejjed illi l-istati membri jħallu l-affarijiet kif jinsabu meta jiġu biex jipromovu l-ugwaljanza bejn is-sessi ma dan irridu npoġġuh fuq livell Ewropew sabiex niksbu ugwaljanza. Huwa importanti illi aħna niġbdu l-istess ħabel. Apparti minn hekk nafu illi bażi li jekk l-affarijiet isiru fuq bażi volontarja mhux ser ikun biżejjed neħtieġu regoli u aħna tħanna fiftejjin mal-industrija Ġermaniża fl-2001 u issa fl-2013 iċ-ċifri għannisa nisa vizavi l-irġiel fil-kumpaniji ġermaniżi ma tjibux. Dan kien ftejim volontarju illi ma werix xi sarraf. U aħna pala soċjaldemokratiċi fil-Parlament Ġermaniż naħsbu li neħtieġu miżuri leġislattivi b'mod urġenti. Iżda m'għandniex maġġoranza fil-Bundestag għaliex il-fema tal-maġġoranza hija il-fema opposta imma fil-Bundestag it tini kamra li miex it-tieni awla li mhix rappreżentata hawnhekk f'Diċembru 2012 ħadet pożizzjoni u qalet biċċar illi din hija direttiva illi huma jappoġġawha fil-gwar tal-Ġermanja. Jekk li għandi żewġ punti li nixtieq inqajjem Jina naqbel ma' dak li għattinti Sinjora Regner dwar il-proposta tal-Kommissjoni illi aħna irridu namlu xi ħaġa iktar. U l-Parlament forsi jixtieq jressaq xi emendi. Minħabba il-liġi differenti tal-kumpaniji fl-istati membri huwa tasew diffiċli nifmu s-sitwazzjoni tagħna l kolla għaliex aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-bordijiet ta' supervizjoni. U għalija huwa importanti li ma nifukawx biss fuq il-bordijiet ta' supervizjoni manke anke fuq il-bordijiet eżekuttivi. fil sejħu fuq Forstende aħna għanna l-ola livell ta' diskrepanza fil-bordijiet eżekuttivi għanna l-ikbar mitej kumpani li għandhom 3% biss ta' rappresentanza ta' nisa fuq il-bordijiet eżekuttivi fil-bordijiet ta' supervizjoni ċifra xifti taħja 13% ta' rappresentanza femminili. Irtu nżomm u dimajnejna illi deċiżjoni reali fil-kumpanija ma tittieħedx fil-bord ta' supervizjoni dan għandu rwol ta' skrutinju imma fil-bord eżekuttiv, vostand bil-Ġermanis. U bekk huwa importanti illi niżguraw illi l-Istati membri jassiguraw li l-bordijiet eżekuttivi jiddaħlu wkoll bekk jiena nissuġġerixxi illi id-direttiva timxi f'din id-direzzjoni u jekk naraw iċ-ċifri seba u disajn fil-mija tarġil fuq il-bordijiet eżekuttivi fil-Ġermanja u naraw illi dan mandu xejn x'jaqsam mal-kwalifiki. Assolutament mandu x'jaqsam. Juri li l-irġil għandhom ċertu networks u n-nisa kwalifikati mlaħqa fl-Ewropa ma tawx l-opportunitajiet illi jitilaw din l-iskaluna fil-karriera tagħhom fil-kumpaniji. fil fil karriera tagħhom fil kumpaniji U bekk id-direttiva hija importanti, Sinjora Regna, nixtieq nappoġġja wkoll il-punti għak dwar is-sanzjonijiet. Aħna nafu sew illi aħna nistgħu noħorġu b'ħafna eh, klim sabiħ, imma jekk ma jkunniex sanzjonijiet tajba, dan il-klim ma ħajwassal għal imkien Bekk is-sanzjonijiet huma meħtieġa jekk aħna rridu nilħu dawn il-miri fl-Istati Membri tagħna. Aħna fil-Bundestag Ġermaniż nappoġġaw l-emenda tiegħek f'dan ir-rigward. Aħna nemnu illi hemm bżonn tal li l-aspett tal-offerti ta' tendering, il-kumpaniji rridu nipperswaduhom b'dan il-mod illi jagħmel sens illi ikun hemm in-nisa rappreżentanza femminili fuq il-bordijiet u bekk Berlin jappoġġak fil-impenji tiegħek fit-22 ta' Settembru fil-Ġermanja għanna elezzjoni ġenerali għal Bundestag u jiena nittama illi wara l-elezzjoni eh, l-affarijiet jinbidlu u minn Berlin aħna inkunu nistaw natuk xiftit aktar għajnuna dwar din il-kwistjoni u nittamaw li konna maġġoranza differenti fil-Bundestag. Grazie. Grazzi. Issa għal Leotard mill-Parlament Ewropew. Grazzi. L-ewwel nilqa lill-membri tal-Parlamenti Nazzjonali għax għawt li ħafna li aħna nintaqgħu flimkien u niskambjaw l opinjoni tagħna fuq dan is-suġġett. Nixtieq ukoll ngħid illi jiena a favur ta' l-ugwaljanza bejn sessi fil-loqsma kollha, ġifieri anki fil bordit eżekuttivi U naħseb ukoll li il-kwoti jistgħu jkunu soluzzjoni, strument għal biex ikun hemm ugwaljanza fost in-numri ta' rġiel u nisa fil-oqsma kollha u fil- impjiegi kollha, però rridu naħdmu lejna din il-mira. Di għandha tkun strument permanenti, mhux temporaneu. Huwa essenzjali illi nejnu il-nisa iktar anzjani uh, Però għandi pozizjoni ambigwa għax id-direttiva miex qed tieħu l-konsiderazzjoni eh, is e, situazzjoni attuali u, il, u kif jgħixu n-nisa jum wara jum. Din id-direttiva hija pass fid-direzzjoni tajba u tikkontribwixxi għat istal tal e, l-ugwaljanza fis-settur tal-xol eh, u għanda tala il-differenza bejn is-salari, hawnhekk maħniex qed nitkellmu fuq l-istess suġġett, hawnhekk nitkellmu fuq n-nisa fuq il-bordijiet. Eh, hija deluzjoni hija illużjoni. Eh, li naraw illi hemm iktar nisa fil fuq il-bordijiet Fil-fatt, n nisa għandhom il-possibilità li eh, jihdu promozzjonijiet fil-kumpaniji, però imħabba tnaqis fil-budgets eh, eh, ħafna impiegi intilfu għal-daqstant irridu nieħdu passi oħrajn biex naslu għall-ugwaljanza bejn is-sessi u passi oħrajn ġew L-Istati membri naturalment irridu Eh, jiksbu eh, dawn il-miri a bazi ta' leġislazzjoni Ewropea, dan huwa pass il qoddim ukoll aħna eh, qed naraw difficult opinjoni differenti fuq l-sussidjarjetà jekk għandix tkun fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali. Jiena naħseb illi jekk aħna rridu naqblu fuq xi ħaġa flimkien hawnhekk ma rridux nibdew mill-ċima, rridu nibdew bottom up. Bekk ikbar, gruppi ikbar ta' nisa jihdu l-opportunità li jaslu anki għal postijiet ta' il-fuq, u bekk nkunu qed nirsolvu il-differenza il bejn istessi u anki nġiddu kontra l-faqar fl-istessin. Tkun tajba kieku f'din id-direttiva aħna eh, nistaw nintegraw 50-50 eh, fil-istituzzjonijiet Ewropej. Tkun ħaġa stramba illi aħna nipponu di fuq il-bordiet eżekutivi bħala eh, proposta fl-Istati membri, un ma namluix fil-proposta għall-istaff intern tal-Kummissjoni, tal-Kummissjoni Ewropew, tal-Parlament Ewropew u tal-istituzzjonijiet kollha Ewropej u l-Aġenziji u daw għandhom inkludu anki l-Banek Ċentrali Jena naqbel għal daqstant bil-lini ġenerali, pero rridu uh, l-ugwaljanza kullimkien u għandi sensazzjoni illi meta niġu għal ġlida kontra l-faqar, rridu nibdew b'din id-direttiva biex niġildu kontra il pove Il Grazie, issa naddu għal rappresentant tal-Parlament Ungheris, il sur Markaj, il signora Markaj. President, kollegi, grazzi tal-opportunità li nitkellem qoddim din il-laqa. U nixtieq u ukoll fu il-situazzjoni attuali fil-Ungerija fu il-direttiva proposta tal kunsil fu l-eliminazzjoni tal noqas ta' rappresentazzjoni fil-bord eżekutiv tal kumpanji kwotati. Il-gvern Ungeris jara fil-li Eh, din hija diskriminazzjoni inġustifikata kontra n-nisa. U, u l-miżuri nazzjonali ma waslux għal eh, korrezzjoni f'dan is-sensu għal daqstant aħna nilqgħu direttiva biex eh, inkunu nistgħu naġġornaw il-miżuri anki nazzjonali. Hemm raġuni differenti għal dan il-fenomenu fil-pajizi differenti. Aħna nafu li mem lebda differenza bejn irġilu nisa fuq dak li għandu xaqsa ma' kompetenzi ħiliet, eccetera, ma dak li jem, eh, dak li huwa differenti hija l-accettazzjoni kulturali, soċjali, eh, fil-pis eh, anki tal impegni familjari u ta' xogħol Fil-Kostituzzjoni tal-Ungerija u koll, e, li jem ugwaljanza bejn sessi u l-Ungerija l ewwel net ixti torbot fuq il-kampanji u formi ta' assistenza f'dan il-qasam. Aħna ma nħussux li stanzjoniet jistaw waslu għal riżultati. Aħna nemnu fil- eh, programmi ta' żmien twil eh, Eh, stħarriċ eh, ta' evalwazzjoni u anki esperienzi għanna bżonn ukoll ta' eh, rakkomandazzjonijiet u anki definizzjoni ta' kwoti mira. Il-kumpanniji li huma fil-borsa ta' Budapest jagħtu importanza anki għal din skadenza. Hija importanti meta wieħed is starriċ li e, e, seħ frar tal-2013. E, kulħadd jaqbelu il-fatt li din dannan tal-40% u daċċajn ambizjus wisq. Dan il-proġett jirigwarda 21 intraprizi u waħda minnhom tal-istat fl-istatistika, fil-tabil tal-data, eh, eh, um, eh, hemm problema oħra li il-proġett mm, mhuwiex armonizzat, għax memx definizjoni ċari biex nala. Eh, ma nistawx nimponu obbligi għal eh, sidin u għal eh, azzjonisti tal-intraprizi dawn id-deċizjonijiet għandhom jiġu eh, appoġġati mill-bord eh, mil u ma, ma nistawx laqas nimponu obbligi fuq dak li għandu xaqsam mal rappresentanza tal-impiegati fil-rappreżentanza fil-, fil Issa naddu għas-senjura membru tal-Parlament. Aħna ma nistawx, ma naħsibx li hemm li ma jaqbilx mal fat li rridu iktar nisa fil-bordijiet u fil-ħajja kollha u ma nistawx laqas ma naqblux mal fat li n-nisa jistgħu jwaslu għal valur miżjud e, u u aħjar li ikonna bord e, iktar ugwali. Fejn ma naqblux huwa e, il-mezz kif naslu għal dan lan. ċo jekk għandu x'ikun volontarju dan jew jekk għandux ikun bazat fuq kwoti. Jina mħasba fuq il fat li dak li smajna sissa e, fid-dibattitu miex kwistjoni fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Isna edina unek e, e, naplikaw dawn eh, il kriterja għal ċerti affarijiet biss. Eh, Tirigwarda per eżempju il-kumpaniji gbar, SMEs gbar, eh, kwotati fuq il-borsa. Minna l-oħra, aħna għanna dritt imbidlu l-istruttura fondamentali, il-Parlament Ewropew għandu dritt jagħmel dan jiena ħares lejn il-modi differenti u li nistaw namlu dan aħna eh, u rajt li dak il-volontarju għal ħjar aħna għanna rapport Davis fl Unit u f'dan f'din l-aħħar sena rajna zida mill 12% eh, għal fil-mija b'dan l-approċ volontarju. Għal daqstant eh, progress qed isir bl-approċ volontarji. Rajna anki ideat fuq eh, il-fatt li nistgħu nitkellmu fuq l-aħjar prassi biex l-istati membri jaħdmu fl-imkien biex iħedġu l-xuxin ma nasibx li dan l-aħjar mod eh, ta' impożizzjoni f'suġġetti li daċtek differenti u speċifiku fl-istati membri differenti għax il-bżonnijiet eh, tal-istati membri u tal-kumpaniji fl-istati membri ma differenti ħafna. Eh, Nibza wis illi ek namlu ek inkunu għedin nimxu fil-passi ta' Norveġa li noħol u trofi women. Fil-fat, il-rizultat kien li jem ċerti nisa illi huma membri ta' design boardi differenti. U minnaħal oħra ma kellhom lebda zida fil-bordijiet eżekutivi. Aħna fl-opinjoni tagħna kif għal eh, kif qalet il-kollega mill-grupp GUI irridu in inħedġu iktar nisa, nejnu iktar nisa u jkonna dan il-bottom-up approach. Għanna ħafna iktar x'nitalmu u x'nistudjaw u tkun ħagġa tajba li nitkelmu bejnietna fuq dawn il-problemi. Grazie ħafna. Issa, nishti nisma mill-kollega u mill-Parlament mil Portugiż. Se jitkellem bil-Portugiż. Grazzi. L-onet nishtiq insellem il-kollega u Habiba, president tal-Kommissjoni Onorevoli Strela. U etnara li hija għanda l-presidenza ta' din il-konferenza, eh, etnara l-presidenza ta' din il-konferenza hija kollha fidejn in-nisa u din ħaġa tajba meta wieħed li qed nitkellmu propju dan is-suġġett. Il-situazzjoni fil-Portugal miex differenti ħafna minn dik fl-istati membri l-oħra. Fil-kostituzzjonijiet kollha tal-istati demokratiċi tal-Europa, miktub li l-opportunitajiet indaqs huma mira komuni, però rridu naraw eh, li ma miżuri qegħdin jittihdu biex jilħu dan il għan Fil-Portugal, mux ħafna snin li qed niddiskutu fuq dawn il-problema tal-kwoti. U nixtiequ nipromovu li jkun hemm partecipazzjoni ikbar minna ħat tan-nisa għal ħajja politika wkoll. Però il-problema hija illi kemm ma jkunx hemm liġi qafas fuq il-parteċipazzjoni eh, tan-nisa dana ma jseħx manniex miżuri proattivi fil-kumpaniju fil-ħajja ekonomika għal dastant il-perċentwali tan-nisa fil-bordijiet għada baxxa ħafna, ħafna iktar baxxa minn dik tal-irġiel. Is-sitwazzjoni hija bej wieħed l-istess fl-istati membri kollha. Eh, aħna fil-Portugal, però nifmu illi eh, dawn il dispożizzjonijiet mhux kollha eh, naqblu fuqhom. Aħna fil-Portugal tkellimna fuq miżura li hija fidejn il-gvern eh, imma hija l-oppożizzjoni ma taqbilx magħhom. Bħalissa hemm proposta ta' eh, liġi radikali imma fil-fatt mhuwiex hekk e, il-proposta mhijiex aggressiva daqshekk. Qed nitkellmu hawnhekk fuq il-membri e, mhux eżekutivi tal-bordijiet tal-kumpanija. Qed nitkellmi fuq ċerti e, bordijiet fejn hemm ukoll fejn teżisti anke il-figura tal- tal-membru mux eżekutif, għax mux kolla il-bordijiet għandhom dan il din il-figura. U mux U mux il-kumpaniji kolla, l-kumpaniji li huma kotati fil-borsa, mux il-kumpaniji kollha. Eh, għal daqstant, eh, un bat anki l-iskadenza, mm, skadenza twila, 2018-2020, eh, din id-direttiva ħassir vinkolanti. Għal daqstant, l-adozzjoni ta' dawn il-miżuri proattivi li inħossu li huma fondamentali mhumiex prezenti għax minajr dawn ma nkunux nistgħu nilħu l-bilanċ bejn l-sessi. Eh, fil-fatt teżisti din il klausula fil-kostruzzjonijiet tal-membri kollha, però hekk aħna ma nagħmlux miżuri proattivi eh, musa se xej. xejn. Fil-Portugal fil-fatt hemm rakkomandazzjonijiet tal-gvern u fihom daw hemm miktub illi il-bordijiet tal-kumpanija għandhom jinkludu eh, numru akbar ta' nisa. Imma eh, imma rakkomandazzjoni, anke rakkomandazzjoni formali, mux ħadbiddel xej mis situazzjoni L-Qorti tal ġustizja tal-Unjoni Ewropea diġa eh, id-deċidejiet eh, ħarġet sentenzi fuq dan is-suġġett għalet qalet illi illi dana muħiex biżejjed e, e, hemm il-problema tal-ugwaljanza eh, tal-ħiliet, però il-proporz ta' ma tirigwardax e, il-fatt li dawn il-ħiliet għandhom ikunu l-istess. Meta jkun hemm l-istess ħiliet fost il nisa hemm kriteri oħrajn li mhumiex automatiċi li se kollhom impatt fuq l azla tal-membri. Jiena jgħat jina membru tal-partit ta' oppozizjoni tal-Portugallu għet namel kull manista biex eh, namlu iktar, biex nimxu iktar d-dim. Il-kellim li mis. Grazzi. Eh, signora Koch Meren. Nishtiq nibda mm, kommenti fejn il-Komissarju Redding tajt li tħoss il diskussjoni emotiva illi ġiti kawzata bil-proposta taħħa miex propju mħabba l-ambitu ta' direttiva illi il-kumpanija, il-numri ta' kumpaniji fil-fat li jidħlu taħt il-direttiva mumiex ħafna, u kull ma telef kumpanija, miex tant eh, fuq l-ambitu ma fuq il-fat li kullħat għandu opinjoni li kun favur jew kontra l-koti, għalet istess li l-koti ma iċ imma joġbo toġoba l-effett tal-kwoti. Uh, fil-parlament għanna maġġoranza a favur tal-kwoti u aħna tlabna ħafna drabi illi e, il-Komissjoni toħroġ bi proposta u, u rajna li l-Parlament Ewropew fil-fat meċa ħafna tal qoddim Nistaw naraw ukoll li anki l-Komitat tar-Reġuni u anki l-Ekosok diġa ippubblikaw l-opinjoni tagħhom fuq il-proposta u t-nej li huma huma a favur għal daqstant eh, qed naraw illi dawn l-istituzzjonijiet ta' parir eh, għall istituzzjonijiet Ewropej hemm rakkomandazzjonijiet pożittivi lejn din l-inizjattiva. Il-żewġ eh, rapporti għannu referenza għal dawn il-punti u nistanajt li l maġoranza tal-liberali fil-Parlament Ewropew u ukoll jaqbel ma, ma dan, dawn il-pozizjonijiet. A parti il-bazi legali, illi naturalment hija bazi tal-ħidma tana, nistaw anki minn naħa mill punto di vista liberali, nistaw anki nitkellmu fuq il-kwistjoni politika ta' dak illi aħna namlu bħala reġislaturi jekk mhux possibbli li jkun hemm kompetizzjoni ġusta u rajna illi eh, fuq osma oħrajn li l leġislaturi jagħti qafas. Għaliex eh, leġislaturi jemnu illi l-innovazzjoni u l-aħjar servizz għal konsumaturi u għal ċittadini eh, jista' jinkiseb meta jkun hemm kompetizzjoni xirqa u ġusta. E perme Tu li nala billi najt fuq il tliskadensi illi mill-pajis għaj nistaw anke nistennew bidliet anki jekk l-SD mandomx possibilità jkunu fil-gvern se jkun hemm il-pozizjoni tagħhom fil-Bundestag għax huma qalu jsidiu li eh, hija waħda mill-proposti tagħhom li joħorġu bi kwoti vinkolanti anki għal Ġermanja u anki l spd u il-ħodor huma favur. U meta niġu għal kusil u fil-presidenza Litwana nistaw najdu li sejkonna maġoranzi differenti eh, fil-kunsil. Grazie. Issur Masif mill komitat tal-Affarijiet Legali. Masif Hidalgo. Grazzi, Estre. Grazzi, aħna għawnek mannix rappresentazzjoni mill parlament Spanjol. Skużani, Signora Luling, imma jien Memx tamen. Għandi, ma mandiġ ħafna, ħafna affarijiet tajbin, ħafna mersi, mandi vuċi tajba. U nuzaf il-parlament, l-ħentijaj, nuzaf, mela. Din il-kwistjoni fi Spanja hija kwistjoni taħraq. Aħna pionieri fi Spanja. Dak li kien qed tgħid Elizabeth qabel fil-ġrida kont għal l-ugwaljanza illi naslu għalija bis-saħħa ta' din il-proposta idealment. Nirringrazzja lill membri tal-komitati ġuri tal-komitati fam u kollu kif kaqtajt il rappreżentanti tal-liberali, l bazi legali għanda tiġi eh, approvata għada fil kubitat juri. U kienem ħafna ħafna dubji minħabba dan il-fantazma tal-maċizmu li għadu jeżisti fid-dinja u kultant anki l-nies li għamlu l-liġi il-, -liġi, il persuni li jaħdmu fil-liġi u koll li batu minna di kwistjoni tal-meġizmu. ma huma perikolużi. Imma, ħaġa biex taqt ngħid jien. Il-ġlida għall-ugwaljanza u dak li kien qed il ir qabel fuq kumpanija li m'għandha l-ebda l-ebda rappresentanza ta' nisa fil-bar taħħa spiċċat mixlija fil-pubbliku, msemmija fil-pubbliku. Din importanti li namlu għam daw l-affarijiet għaliex iċ-ċittadini tagħna tal-Ewropa jiddispjaċihom ħafna illi hemm nies illi ma jirrispettawx l-ugwaljanza u din hija ħaġa importanti li nkunu nistgħu din in-name and shame għal min ma jirrispettax din id-direttiva. Imbagħad hemm din kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem, drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa. Aħna eżempju ta', ta, ta min jirrispetta id-drittijiet tal-bniedem u f'dawn id-drittijiet tal-bniedem hemm ukoll id-dritt tal-ugwaljanza, ġifieri l-ugwaljanza tal-ġeneru ukoll għaliex hija l-ugwaljanza sħiħa, l-ispirtu tal-ugwaljanza x'inkella kella Dina mhix kwistjoni biss tal-Ewropa, dan huwa eżempju għad-dinja kollha kemm hija hemm ħafna postijiet fid-dinja fejn is-sitwazzjoni tan-nisa u drittijiet tal-bniedem hija ħafna għar. Bil-wis, bil-kbir għar minn tagħna hemm ħafna kulturi li jibdu ħarsu lej l-Ewropa u jaraw il-passi li qegħdin nagħtu dak li qegħdin nagħmlu nek fil-Parlament jitfid mal-Parlamenti nazjonali Ewropej du nkunu ta' eżempju għal kulħadd u din hija ġlida li aħna rridu nirbħu għaliex mi ġlida Ewropea imma ġlida dinija. Grazzi. Jaġ Antonio. Grazzi Antonio. Issa nishtiq nisma' mis Signora Hannibal tal-Parlament Ewropew. Grazzi, President, u nilqal il-rappresentanti eh, tal-Parlamenti. ħaraġa tajba li aħna naqblu fuq il-prinċipju ġenerali, Emma naturalment hija ħaġa faċli li wieħed jaqbel mal-prinċipju tal-ugwaljanza eh, ta' sessi u l-ugwaljanza in ġenerali. Imma eh, hija aktar diffiċli li wieħed isib mod biex din l-ugwaljanza issir pratika biex inkun tista' tinkiseb. U naħseb li kena risposti eh, piuttost negativi u anki oħrajn pozitivi. U għacċar illi dak li smajna mill-parlamenti nazjonali illi sistemi volontari anki jekk ta' min eh, illi ma tajbin, pero ma jwaslux għal rizultati Rajna fil renju Unit illi għanna 17% ta' eh, tan nisa fuq il-bord tal-futsi, fuq il-mit kumpanija fil-futsi. Eh, eh, ħaġa tajba, pero mux bizzejiet għax ħamsin ħanna 50%. Però eh, dawk il-membri li ma prezenti hawnhekk il-partit politiċi li ma jaqblux mal-kwoti, e nixtieq li din il legislazzjoni ġiet mfassla b'mod attent ħafna biex permetti illi pajjiżi illi għandhom ftejmiet eżistenti volontari dawn il-pajjiżi jistgħu jkomplu jużaw dawn il-ftejmiet il sinjura Cornelsen, illi hija rapporter mill-Kumitat tal impiegi eh, tkelmet, propju dan fil-bidu tad-dibattitu, maro, però ħadd ma jidher li qed joħodha bis-serjetà dan il-kumment. Eh, jekk dawn il-situazzjonijiet jaħdmu u fl-2017 naraw illi kunu għedin jaħdmu memx għalfejn nimxu lejn l-implementazzjoni tal-kwoti. U jena nħedġeċ li l-Ungerija, l-Svezja u pajizi oħrajn li maj eh, li mumiex kontenti bil-kwoti eh, u il-problema hija li hawnhekk qed infittxu aħna kompromessa għax dan huwa din hija liġi li hija bbażata fuq il-kunsens. U aħna nixtiequ li dan jiġri, jiġri, aħna nixtiequ li naslu għal riżultata ħarju, nixtiequ li jkun hemm iktar nisa fil-bordijiet u nħossu illi din il-leġislazzjoni qed tagħti l-aħjar mezz biex dan jinkiseb. U mhumiex qed teskludi eh, toro oħra iridu nizguraw li kollom il-ħiliet e, u naħseb li idea tajba e, illi nużaw din it-triq, però man miex ħaġa esklużiva inħoss li leġizlazzjoni hija tajba ħafna u e, dawk il-pajizi illi jaqblu maħħa Eh, nistaw nħedġuhom, però dawk li ma jablux, eh, niprovaw nejnuhom biex jaslu għal riżultat ħari. Grazzi ħafna. Eh, kelima l ħra mill-Parlament Ewropew, Nibler. Grazie President, l-onet nistin nirringrazzja li ħafna kollegi li ġej mill-Parlamenti Nazzjonali aħna kontenti li jintkomaw biex niddiskutu l-kwistjoni da sekk importanti U anki nishti nirigrazzja li rapporter aħna kolla kemm aħna naqblu e, e fuq il-miri, però kif niksbuħom u xamba tagħmel l-Unjoni Ewropea biex in-nisa ikonna aktar nisa fuq fil-posti ta' responsabilità fil-kumpanija jiena ħadd e, smajt attenzjoni u ħadd punti u permettu li nitkellem fuq il-pajjiż tiegħi. Il-kollega mill-Bundestag jiena kontent, kontenta li ġiet Però nishtiq infakkarkom illi inti għati li l-SPD u l-SD hija a favur tal-kwoti, però nixtieq infakkarkom illi sal-2005 aħna kena koalizjoni prinċipali u kena ħafna possibilitajiet li namlu affarijiet oħra. Stajna inkludejna iktar kwoti, però fil-fat f'dak il-periodu ma ġara xejn f'dan is-sens. Naturalment kollox jiddependi minn l-elezzjonijiet, imma mill-ħarifa ta' din is-sena aħna għandna ċerti obbligi vinkolanti. Nixtieq nagħtikom x'nija l-opinjoni tiegħi. Il-proposta tal-Kummissjoni fl-opinjoni tiegħi hija moderata eh, u se twasalna għal miri u naħseb li stati membri għandhom jappoġġawha. Ir-rapporter fil-affarijiet legali kif għalet diġa se nivutaw għada fuq il-bazi legali u jina nishtiqnajt najt li għandi xi problemi eh, fuq il-bazi legali. Naturalment, jina eh, kellima mill-partit tiegħi fuq id-drittijiet tal-bniedem, però bħala avukat mill-punt di vista legali rrid eh, noqgħod attenta għax din il-perċentwali Eh, tista' tiġi interpretata b'modi differenti li m'għandniex eh, drittijiet leġislativi fuq din il-kwistjoni. Eh, għada ħan nivotaw fuq il-baż legali u mbagħad ikunu nistgħu nkomplu diskussjoni, però minn punt di vista legali għandi xie mistoqsijiet miftuħin din il-kwistjoni nistgħu diskutu aktar, iktar tard, għandna bżonn ta' diskussjoni iktar intensiva u għandna naraw x'inhi l ta' tagħna fuq situazzjoni stati membri, għal stant jiena kuntenta u nħares għoddim nħares lejn dan rapport u nkunu nistgħu pozizjoni ta' tagħna. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Lichtenberger mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Fuq din il-kwestjoni tal-bażi legali, dina dejjem xi ħaġa li toħloq ħafna reazzjonijiet fil-kumitat legali għax hemm ħafna opinjonijiet differenti dwarha. Saħna, konna niftakar indunajna li dun għamlu distinzjoni ċari bejn l-argumenti fuq is-sussidjarjetà ġifieri l-affarijiet eventwalment isolvu ruħu waħedhom jekk tħallihom waħedhom minja forsi minn għarf sen oħra. Imma xi darba naslu. U fl-istess waqt iżda meta taħseb dwar bażi legali tittieħu pożizzjoni. Maħniex dejjem oġġettivi kollha kemm aħna ħin kollu, imma naħseb illi l-bażi legali eżistenti treġġi. U il diffikultajiet dwar is-sussidjarjetà bħalissa f'dan il-kuntest jibba vera xaġġa ħaġa ta' min jiddiskutija. Imma meta nqisu dawn il-kwoti, eh, mhix l-ewwel ħaġa li wieħed jaqbad jagħmilha mhix meta jkun hemm l-inqas kemm problema dak li jkun jgħid ara daħal kwota u jinsolvi kollox. Le, għaliex l-istati membri ħafna drabi jkollhom iċ-ċans li japplikaw ċertu prinċipji qabel, eċċetra. Ġifieri, Nista naħseb anki jena pereżempju f'approċċi leġislattivi oħrajn li kellna eżempju, l-autoregolamentazzjoni f'ħafna postijiet fl-industrija pereżempju illi mhux neċessarjament dejjem waslu għal mi biex jidlaħqu l-miri li eh, per pereżempju l-autoregolamentazzjoni sabiex wieħed iżid in-numru ta' nisa fil-bordijiet f'ħafna stati membri laqas biss żied in-nisa b'wieħed fil-mija. Issa vera din hija l-esperjenza li ksibna u nibbażaw il-passi li jmiss tagħna fuq dak li tal-limna. Kif nara jiena s-sussidjarjetà m'għandix tintusa biex nippruvaw noħon u għad il-ħaġa mhix xi tip ta' arma universali li tista' xejjira kull darba meta xi ħaġa ma toġbok xi tgħid le le le sussidjarjetà m'għandix nagħmluha fuq livell Ewropew di m'għandix nirregolaw fuq livell Ewropew naħseb jekk inħarsu lejn trattati Ewropej mod ġenerali naraw li fil-fatt għandna ambitu għanna possibilità li nirregola fuq livell Ewropew hawnhekk u naħseb li kwoti jistgħu ikunu pass kbir il qudiem L-affarijiet ma ġrawx weħedhom. Allura, jekk ma jsaħx, jekk ma jidrux la, weħedhom irridu naraw se nagħmlu aħna sabiex jiġru. Kien hemm moqsma fejn domna nistennew, nistennew, nitratenu biex naraw jekk taħdimx l-autoregolamentazzjoni u ma ħadmitx, ma ġara xejn. Issa, l-għażla tagħna hija nistennew Eh, ximitej 300 sena oħra biex naraw jekk l-affarijiet jitranġaw xi ħadhom jew kellha neħdu xi inizjattiva minn tal-Parlament Ewropew. U naħseb li fuq is-sustanza l-koll qed naqblu, il-parteċipazzjoni tan-nisa fuq il-bordijiet mhix biss kwistjoni illi hija kostituzzjonalment meritokratika iżda li probabbli wkoll ikollha u ġib magħha effetti pożittivi għax dawn il- klabs maskili mhux neċessarjament iġibu magħhom laqwa riżultati ekonomiċi. U għalhekk il-pass li jmiss issa lura l-gwalenza bi sessi bla dubju jaf tkun ta' benefiċċju Kuntenta ħafna li għetikolla din id diskussjoni ma' parlamenti nazzjonali sabiex ikonna dal-iskambju ta' esperjenzi differenti bħalma qegħdin nagħmlu dal għodu u nieħdu konsiderazzjoni il-kuntest speċifiku nazzjonali sabiex nimxu l qoddim sussidjarjetà ovvjament iva irridu dejjem inżommu għaf moħna u anke proposta ta' mela ċara dil ħaġa naħseb li tkun forsi ħaġa aħjar kieku Fi tim ta' din il-leġislatura aħna nkunu nistgħu nieħdu pass il-qudiem kollha flimkien fuq dan il-punt u nappella lil dawk kollha minnkom li jaħsbu l sussidjarjetà hija s-soluzzjoni, allura inħeġġixkom biex taraw dawk l-inizjattivi l-oħra illi bissaħat illi minħabba s-sussidjarja tabaqaw fejkinu. Grazzi ħafna. Is-sur Wooding u Signora Clever. Jekk iġobkom zommu il-kommenti fil-qosor ħalli nisimgħu l rapporters Iva mela mela. Fil-qosor ħafna Signora President, Signora Luling qed titkellem. Mela, mandiġ dubju li l-Komissarju Redding tat spinta li d-dossier ta' rappresentazzjoni tan-nisa fil- entitajiet li jieħdu deċiżjonijiet fuq kwalunkwe livell. Din hija ħaġa iżda li tikkonċerna u tirrigwardja biss dawk il-pajjiżi dawk il-kumpaniji li huma kwotati fil-borża. U m'għandix dubju li huma biss ftit dawk in-nies effettwati allura. Għax hemm biss ftit nisa li qegħdin f'dawn f'dawn fuq dawn il-bordijiet mhux eżekuttivi ta' kumpaniji kotati fil borza Tiġa għala dil ħadra ma il-liġi tal-kumpaniji dvarja minn stat membru għal ieħor fl-istati membri fil-Ġermanja pereżempju hemm dawn id-diretturi mhux eżekuttivi f'pajjiżi l-Lussemburgu hemm sistema simili għal dik tal- ta' Franza un għanna l ta' eżekuttivi u hemm differenza kbira bejnietom ma nafx jekk jista' xi tassew direttiva Ewropea illi tindirizza dawn l-entitajiet kollha bl-istess mod. Għandi xi mistoqsijiet dwar il-bażi legali. Sissa fil-fatt jien dni onestament ma nafx jekk hemmx bażi legali tajba u jekk nistgħu forsi noħorġu direttiva għal dawk il-kumpaniji biss li għadin kwotati fil-borza. Ent għal li maġġoranza tal-Parlament Ewropew tal-membri huwa favur il-borza, favur il-kwoti. Jena, onestament, noħada. Għattabla ħabel konti dawn il-kwoti. Jiddispjaċini illi f'dan il-kasa kiġri jumbat li nazagġeraw nispiċċaw. Kien hemm pereżempju każijiet fejn ġi suġġerit li għandu jkun hemm per eżempju reklam sewa li hemm post tax-xogħol tista' tiddaħħal il- il-kandidatura tiegħek inti tista' tapplika x-xogħol irid ikun dejjem miftuħ, jiġifieri jista' japplika kulħadd. U naħseb il kumpaniji din hija daqsxejn era eh, bħala xi ħaġa daqsxejn eżaġerata li titagħmilhom bil-fors applikazzjoni miftuħa. U dan jekk jiġri mbagħad nispiċċaw b'regolamenti li jeżaġeraw il-Parlament jispiċċa jaqaċċajt u minflok insaħħu l-pożizzjoni tal-Kunsill ta' dawk illi ma jixtiequ jibdlu xej u ma kontra li kunem hemm rappreżentazzjoni aħjar tan-nisa, dan ukoll ma xtaqt ngħid għaliex tassew ħazba unkwetata li l-pozizjoni tagħna ma ma tiġiġi konsidrata diġà ġrat dil ħaġa fl modi Sinjor President of BRD, grazzi ħafna Sinjura Kleva kjoġbok żon fil-qosor kemm jista' jkun. Iva mela fil-qosor ħafna. Ħanitkellem bi Sloven iżda. Aħna l-lum għadin nitkellmu dwar differenza konċettwali ta' miżuri vinkolanti li jorbtu u dawk ta' natura volontarja. Jina nemmen fil-kwoti, jina nemmen illi il-kwoti rew kemm huma affettivi. U naħseb li jkunu utli ħafna wkoll għall-ekonomija għall-kumpaniji. Jina naħdem fuq dawn l-affarijiet anki fil-Kumitat Ikon tal-Affarijiet Ekonomiċi u Forsi dan huwa aspet li hawnhekk ma diskus diskuss daqstant l-ekonomija hemm studju li jittrattaw l-implementazzjoni ta' kwoti fil-kumpaniji u daw l-istudji fil-fatturaw illi huwa ta' benefiċċju kbir illi jkun hemm nisa fuq il-bordijiet. Il-funzjonament ta' dawn il-kumpaniji ġifieri li għandhom bord imħallat so, bejn nisa u rġiel jew iżjed nisa mill-irġiel fil-fatt il-prestazzjoni tagħhom tiebet u kull sena dejjem marru għall-aħjar. Interessanti li meta aħna nitkellmu dwar il-kumpanniji, n-nies m'għandhomx problemi bil-kwoti, m'għandhomx problemi bin-nisa li jkunu rappreżentati fil-pożizzjonijiet għolja importanti, għal kontrarju per eżempju tal-politika, jina nemmen onestament li maħnix namlu bizzejiet anzi, illi għanna nipruvaw għal 50% fej waqafna ma' 40% ta', ta rappresentanza femminili fuq il-bordijiet, jekk fil-parlament aħna meta jkollna diskussjoni pubblika fuq dan il-punt, innaqsu il-livelli tagħna kif jiena x'inaqat nevolvu u eh, namlu differenza. Grazzi ħafna. U nista' il-kelma lil co-rapporteurs. Għalda boħra. Un ringrazzja lil kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali tal-li ġew hawnhekk tal-li ħadu sem fid-diskussjoni. Għax tassew għamlu dibattitu, id-dibattitu tagħna aktar interessanti. Kien tassew dibattitu mill-laqwa. U utli ħafna bla dubju kollha l-co-rapporters. Issa ħaj prezentalna konklużjonijiet fil-fatt tagħhom. Nixtieq infakkarkom l-iskeda sewwa ta' dan ir-rapport. Mela, 8-9-10 ta' Lulju, ir-rapport ħajġi studjat imbagħad ikun hemm iċ-ċans sa 29 ta' Awwissu sabiex dak li jkun jippreżenta l-emendi tiegħu, imbagħad fi 17 ta' Settembru l-emendi ħajġu eh, studjati u jiġi adottat imbagħad f'Ottubru. Tamam. il President, qed titlob lill interpreti sabiex jekk jġobna jkollna daqsxejn paċenzja għaliex dan huwa xogħol importanti ħafna forsi naqbżu daqsxejn żgħira il-ħin imma nitlob lill rapporters issa jżommu fil-qosor għal konklużjonijiet tagħhom. Sewwa Sinjura grazzi ħafna jiena wkoll sodisfatta b'din id-diskussjoni, Smajna minant nisa, minant irġiel u koll jirrapprezentaw il-Parlamenti Nazzjonali nirringrazzja koll il-Parlament Ewropew tal-li ippreżenta il-punti ewlenin ta' din id-direttiva nirringrazzja l-Presidenza Irlandiża, l-Presidenza Litwana u koll jmiss għaliex tassew interessata issa dwar kif ħa jipproċedu l-Litwani. Nirringrazzja l-rappresentanti tal-Kumitat tal-Reġuni tal-Keze wkoll tal-li tawna l-opinjonijiet tagħhom il-Kumitati tagħhom rispettivament. Fil-konklużjoni naħseb li l-koll naqblu li hemm ċertu eżitazzjoni, ċertu riluttanza minnaħa tal-pubbliku u l-gruppi politiċi differenti fir-rigward tad direttiva u l-mira tagħha kif ukoll il-metodu sabiex tikseb dawk il-miri. Naħseb li diskussjoni tal-lum. Iċċarat, forsi ċertu aspetti għal dawk in-nies li kienet għandhom ċertu dubji, per eżempju, il-fatt li il fil-pajjiżi differenti Ewropej jeżistu liġijiet eh, differenti għal kumpaniji. U din hija ħaġa li semmejni aħna fir-rapport tagħna direttiva ma tindaħalx fl-ambitu tal-liġi tal-kumpaniji għaliex hija implementata biss minn dawk il- kumpaniji li għandu abbordijiet mhux eżekuttivi, ġifieri din hija ħaġa li tista' titilqu minn hawnhekk biha ċara f'moħħkom fir-rigward ta' proporzjonalità naħseb li din hija xi ħaġa wkoll li mittiġix affettwata mid-direttiva nixtieq li kollegi jżommu f'moħħhom dawn l-affarijiet meta jiddiskutu dawn il-punti fil-Parlament Nazzjonali. Nishtiq nedilkom u koll li l-40% huwa minimu u mux tip ta' mira li torbot kieku l kumpanijie l-naxilom jiksbu 50% tant l-aħjar nħu pjaċir dan huwa l-4% huwa minimu minimu għaż-żewġ sessi. Aħna fir-riċerka tagħna sibna bordijiet fejn hemm iżjed nisa minn irġiel imma dak il-każ li jkunu l-irġiel iridu jilħqu l-40%. Aħna qegħdin ngħidu minimu ta' 40% għal kull bord għal sess jew ieħor jiġifieri, għal sess l-inqas rappreżentat li tkun għal inqas 40% u x'inhu. Issa ndina l-isforz Ewropew sabiex insaħħu aħna s-suq uniku. U forsi nagħtu imbuttatura lil dawk il-pajjiżi li għadhom ma trattawix din il-kwistjoni li forsi qegħdin ehm, jitratenu. U aħna bżonn ngħinu l dawk il pajizi illi irridu jilħu dawn il-miri. Hemm pajjiżi li jasbu li jista' jilħu dawn il-miri permezz tal-metodi u l-miżuri li ħadu huma. Issa għandna pajjiżi bħal iżvezja li huma konvinti li bil-miżuri propju tagħhom ħajrna x'inhom jilħu daw il-miri. Allura din id-direttiva ma ħatkun qed taffetwhom xejn. Għaliex, l-direttiva li qed tagħmel hija li tippromovi l-autoregolamentazzjoni. Iżda, ejja nagħtu l-opportunità lil pajjiżi l-oħra biex jadottaw l-istrumenti illi imexxu l-affarijiet il qudiem għaliex waħedhom donna mhumiex qegħdin jirnexxu. Grazzi ħafna issa Sinjura Regner. Mela, fil-qosor kif intlabt. Jiena naqbel ma' Sinjura Krazza dak kollu li qaleti u nixtieq nirringrazzja lill-membri nazzjonali tal-Parlamenti Nazzjonali u lil kulħadd talli tajtuna dan il-kontenut kollu. Aħna f'din il-leġizlazzjoni għadin nippruvaw nkunu raċ ta' dawl fejn hemm id-lam irridu naraw jekk il-proċeduri ta' għażla pereżempju u miex tassew trasparenti. Pereżempju għandna eżempju mill-Italja għandna analiżi xjentifika illi turi illi em in-nuqqas ta' nisa fuq il-bordijiet iwassal nuqqas ta' kwalità. U n-nisa fuq il-bordijiet iwassal għal titjib fil-kwalità li xikun hemm regoli trasparenti. Biex nikkommenta daqsxejn fuq dak li qalet is-Sinjura Nigro dwar il-bażi legali, aħna ma kellna l-ebda problema ta' xejn. U manna l-ebda problema kieku kellna ninkludu wkoll il-bordijiet eżekuttivi apparti dawk li mhumiex eżekuttivi, jiġifieri nixtieqa jiena nitbiegħed daqsxejn mill-aspett ta' kontenut innifsu. U kif għamilt fil-bidunet, Nistedinkom b'mod informali sabiex tkomplu għaddejjin bid-diskussjonijiet. U tiġu tiklu magħna tinaqdu magħna hawnhekk għall-ikla barra mis sala Ġifiri grazzi ħafna tal-argumenti tant utli tagħkom. Illi qegħdin jgħinuna ikonna stampa aktar kompluta fil-Parlament Ewropew u grazzi ħafna wkoll l-interpreti li qabżu l-ħin u baqgħu